Uh, good morning, colleagues. Um, I think we might make a start. I know there's, there's um, a very high quality audience here for the Commission. Uh, the Grazie. Eh, mm, L-orġannament din sessjoni kella tkun in kamera għallek ma tantx hawn f'din l-awla għalek ma tkomx għalfej tħossukom wis izolati waqt il-prezentazzjoni imma it-tim il-prinċipali għawnek li huma interessati ħafna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 Iva, qed naraw li bis probabli se naslu aħna għal ftejm, imma jena naħseb li dan kien eżempju tajjeb ta' teamwork. Grazzi ħafna. Now, um, we're going then to... Għalek issa sen komplu eh, fil-vjaġġ tagħna ta' ftehim ġifiri fuq l-importanza ta' kif eh, sistema ta' informazzjoni tas-suq eh, intern taħdem fil-prattika. Din is-sistema eh, il-bazi għal ħafna sistemi oħra u nafu li din is-sistema se tiġi diskussa fid-dawl tal-valwazzjoni reċuprika ġi diskussa il-bira u koll fid-dawl ta' direttiva ta' servizzi. Interessanti li naraw kif is-sistema qed tiżviluppa. Ovvjament il-Kumitat appoġġa l-proġett eh, Mariam Grabin li eh, nafuha peress li eh, kemm il-darba attendiet dan il-komitat eh, se tatina prezentazzjoni un bat nistaw nieħdu mistoqsijiet minant kulħadd. Grazzi. Grazzi ċer Lodwa Tajba lil kulħadd. Aħna ħsibna li prezentazzjoni fuq iċ-ċifri, numri ehm, tista' tkun astratta wis, ġifiri l-aħjar mod kif nistgħu nurukom kif is-sistema taħdem fil-prattika u kif forsi nistgħu nġelukom taħdmu fuq il-potenzjal tal-futur ehm, li ehm, nistudjaw is-sistema b'talimot li iskom intkom qed tużaw is-sistema għandkom stess ġifiri bħala persuna kompetenti. Mela, ejja ngħidu li persuna qed tressa id-dokumenti l-awtorità fl-Ingilterra u qed jitlob l-awtorità jirrikonoxxi il-dokumenti ta' perit Ejja najdu li l-autoritajiet għandhom xi mistoqsijiet jew dubi, per eżempju, mhumiex ċerti dwar jekk iċ-ċertifikat huwa ċertifikat mhux falt u jista' jkun li hemm xi li l-awtorità tixtieq tikkontrolla qabel ma tippermetti dan il-perit jaħdem fir-Renju Unit. L-awtorità tar-Renju Unit mbagħad jistgħu jżuru l-IMI fuq eh, l-internet. Ġifiri mandom xalfejn dawn inizlu xi software jew hardware partikolari fis sistema tagħhom peress li kollox jinstab fuq l-internet. Kulħadd jista' juża dan il-programm IMI. Mbagħad l-awtorità kompetenti trid tiddaħħal l-informazzjoni bħal username, password, kodiċi ta' sigurtà l-istess ġifiri kif tamlu meta tamlu online banking. Eh, l-autoritajiet kompetenti biss jistgħu jirreġistraw u jużaw din is-sistema. Ġifieri is-sistema sigura biżejjed biex taċċerta li il-logins ikunu minn persuni awtorizzati biss. Imbagħad wara il-login il-bord ta' reġistrazzjoni għal periti tar-Renju Unit jiftħu il-homepage IMI fil-lingwa. Eh, Ingliża, ġifir din il-paġna imma disponibli fil-lingwi kollha tal-Unjoni Ewropea, mbagħad l-awtorità kompetenti kollha l-azzjonijiet kollha disponibbli għall utent skont il-profil, mhux l-utenti kollha jistgħu jagħmlu l-istess affarijiet fis-sistema, hemm pereżempju għandek amministraturi biss, ġifir dawn idaħlu informazzjoni dwar awtoritajiet kompetenti differenti imma l-workflow prinċipali fl-IMI li jibatu talba l-awtorità kompetenti f'pajjiż ieħor. Jiġifieri kif taħdem din is-sistema? Jekk l-awtorità kompetenti tista' issaqsi mistoqsijiet fuq eh, kwistjonijiet leġislattivi u mbagħad jażlu modjul. U għandna tliet modules hemm il-modjul fuq il-kwalifiki professjonali, modjul għal-servizzi u mbagħad reċentement aħna bdejna bil posting tal-ħaddiema u s-sena d-dieħla se jkollna aħna modjul fuq id-drittijiet tal-pazjenti. Umbat irridu nsibu li mawtorità irridu jikontotjaw fil-Franza u din il-ħagġa tista' tkun komplikata xi kultant hemm ħafna deċentralizzazzjoni. Jiġifieri ejja nassumu li l-awtorità tar-Renju Unit ma jafux min irridu jikkontattjaw fil Franza jistgħu jużaw lodda tar-riċerka hawnhekk fl-IMA hemm ħafna kriterji ta' tfittxija hawnhekk ovvjament issa ddaħħal il-pajjiż jistgħu per eżempju ta' jkrew xi ħaġa bħala perit jistgħu ehm, jikdbu li jridu f'kaxxa partikolari biex jagħmlu tfittxija tagħhom jekk inti daħal Franza u Perit imbagħad ikollok lista ta' 28 awtorità fi Franza li ehm, huma involuti fil-qasam tal-dawn il-periti. Ġifieri tistgħu taraw forsi fuq il-printaw ta'kom għax fuq l-screen l-affari eh, tipa zaħira ħafna hemm ħafna eh, deċentralizzazzjoni fi Franza u ħafna awtoritajiet reġjonali, jiġifieri ejja nassumu li dan il-perrit ġej minn normandija ta' fuq, jiġifieri minn hemmhekk ġabhom il-kwalifiki tiegħu, jiġifieri l-awtorità tar-Renju Unit tiklikja fuq l-awtorità reġjonali Mbagħad eh, ikollhom screen biktar informazzjoni dwar din l-awtorità. Hemm eh, kliem partikolari kif ukoll dettalji ta' kuntatt partikolari dawn ġew inklużi fid-database mill-awtorità stess. Per eżempju, fuq l-screen jistaw jaraw li jekk dawn jixtiqu jitolbu l-autorità għandhom bżonn jitkellmu bil-Franċi. speak French and not, for instance, English um, in that same part of the database they Fl-istess parti tad-database jistgħu jaraw li din l-awtorità Iva għanda xaqsam mal-rikonoxximent tal-kwalifiki jistgħu jaraw affarijiet oħra pal per eżempju li ma mm, oqsma l-awtoritajiet eh, huma involuti fihom u mbagħad l-awtorità tkun għazlet eh, li tnizzel din l-informazzjoni ġala darba l-autorità mbagħad tiġi mal-mażula mill-Renju Unit u mbagħad ir-Renju Unit jistgħu jitolbu u jifaslu talba l-informazzjoni. Għandhom kaxxa u f'din il-kaxxa jistgħu jniżlu sa meta għandhom bżonn eh, l-informazzjoni. Memxie skadenzi formali għax m'hemm xejn dwar skadenzi formali fil-leġislazzjoni, ma l-awtoritajiet jistgħu jgħidu li verra għandna bżonna din l-informazzjoni fi perjodu ta' ħames tiem u mbagħad Eh, mill-esperjenza ta' naraw li l autorita li se tirċievi l-informazzjoni se tikkonsidra dan u tikkonsidra dan u taħdem malajr ħafna kemm jista' jkun. l-awtoritajiet tar in-Unisi so jinżlu iktar informazzjoni bħal pereżempju indirizz, imbagħad jistgħu ħafna mistoqsijiet, hemm paġna b'ħafna mistoqsijiet bi li huma tradotti. U din il-lista ta' mistoqsijiet fija żewġ partijiet. Hawnhekk fuq l screen tistgħu taraw mistoqsija li tajt li skont il-leġislazzjoni nazzjonali applikabbli fit-territorju ta'kom, intkom tistgħu tfass ehm, toħorġu b'dokument formali dwar is-saħħa mentuali tas-sur François Legram. Ma nafx jekk din il-mistoqsija relevanti għal periti, imma forsi tkun mistoqsija relevanti għal professjonijiet differenti. Umbat hemm kaxxa wkoll eh, għal kummenti umbat nista' niżelli u eh, jemes xi dokumenti jista' jistaqsi mistoqsijiet dwar id-dokumenti mbagħad hemm kaxxa oħra jekk ikun hemm xi kummenti addizzjonali kif tistgħu taraw fit-titlu ta' din il-kaxxa l-awtorità li tirċievi tista' eh, jew tindika li ma huma il-lingwi li l-awtorità tifhem. Jiġifieri hawnhekk tistgħu taraw li l-awtorità tista' tiġibi l-informazzjoni kemm bil-Franċiż kif ukoll bl-Ingliż, jiġifieri hemm żewġ possibiltajiet. U eh, sa riċentament aħna wkoll eh, kena rabta ma' sistema ta' traduzzjoni tal-Unjoni Ewropea bel l-autoritajiet setgħu jagħmlu traduzzjoni tal-kummenti ta' din il-kaxxa fil-lingwa tagħhom. Imma minħabba sentenza li ħarġet mill-qorti sena l-oħra kellna aħna innaħħu din ir-rabta ma' sistema ta' traduzzjoni u qed nittamaw li sa sena d-dieħla ikollna sistema simili għax ħafna utenti talbu li din is-sistema tkun disponibbli u nafu li dina għodda essenzjali, iġifiri importanti li din traduzzjoni tkun tista' issir. Issa hija naraw um, xem umbat um, jew xisir naħa l-oħra. Il-Kunsil tal-Periti se jirċievi email fejn hemm miktub li hemm talba l-informazzjoni u ma jistgħu jagħmlu login fis-sistema jistgħu jaraw li hemm talba. Umbat jekk jiklikljaw fuq it-talba ikollhom ftit informazzjoni dwar it-talba u l-kontenut tat-talba u abbażi ta' din l-informazzjoni inizjali jistgħu jgħidu li jaċċettaw it-talba jew inkella jekk jaħsbu li laffariet ma jaqgħux taħt il-mandat tagħhom jistgħu jibatu l-informazzjoni jew it-talba l-awtorità oħra. U um, dawn l-affarijiet um, isiru minħabba l-ħarsin tad data u r-regoli li għandhom jiġu imħarsa. la darba eh, l autorita Franċiża tiftaħ it-talba l-informazzjoni jistgħu dawn jażlu minn lista, firxa jew qatt ta' tweġibiet huma se jiklikjaw eh, fuq tweġibit eh, bil-Franċis eh, u jistaw iżidu l-kummenti tagħhom ukoll. Għal darboħra oħra is-sistema għattajt l-imma lingwi l-autorità tar-Renjuni tkun tista' tifhem ħalli bekk ikun hemm iktar flessibilità. Il-Kunsill Reġjonali Franċiż imbagħad jibgħat lill tweġibiet lill-kontraparti tagħhom fir-Renju Unit huma jistgħu jgħidu li meta jirċievu it-tweġiba jistgħu jagħmlu il-login tagħhom u mbagħad qabbażi jistgħu jew jiċċattaw il-tweġiba jew jekk l-informazzjoni mhux xirqa jew memx bizzejt informazzjoni jistgħu jagħmlu talba l-iktar informazzjoni jekk tweġiba eh, aċċettata mela u mbagħad l-applikazzjoni tinala eh, u importanti li dan l-elu jisir peress li għanna dispozizjoni li tajt li wara sitt xhur ta' l-elu eh, l-informazzjoni tal-persuna għanda titneħħam mis-sistema, ġifiri, mela, issa tajtkom tarif dwar il- talba l-informazzjoni. Nixtieq nurikom ukoll dwar l-alerts. Kif tafu fiż direttiva tas servizzi hemm obligu l istati membri jinformaw l-awtoritajiet fi stati membri oħrajn jekk dawn għandhom każ ta' eh, periklu serju li eh, min jipprovdi s-servizz eh, jista' jkollu pereżempju periklu għall-ambjent, s-saħħa pubblika. U jekk dan il-fornitur ta' servizzi eh, jaħdem b'mod eh, transkonfinali, ovvjament il-pajis irrid jitlob għajnuna mill pajjiżi l-oħra, ġifiri il-pajis jista' jiftaħ eh, alert permezz ta' din is-sistema, ġifiri minn homepage li jiena rejtkom fil-bidu tal-slides, il-pajis membru jista' jiklikja fuq eh, alert, mbagħad eh, ikun hemm eh, lista ta' kontrolli biex jifferifikaw li dan l-alert huwa ġustifikat għax ma nixqux li l-awtoritajiet jibatu dawn l-allerti jew avviżi l-istati membri jekk m'hemmx ġustifikazzjoni tagħhom jiġifieri rridu jaraw li hemm periklu li l-ħaġa koperta mid-direttiva tas-servizzi jekk il-periklu Rekken periklu li jeżisti għal saħħa u sigurta eh, tal-ambjentu tal-persuni jekk hemm effetti transkonfinali jekk mm, jintlaħqu dawn il-kondizzjonijiet din il-lista għam il-direttiva tas servizzi u mbagħad dawn jistgħu ifasslu l-allert l avvis F'dan l avvis irid ikun hemm diskrizzjoni tal- Eh, fornitur ta' servizzi kif ukoll jagħmlu diskrizzjoni tal-problema. Umbagħad l-awtorità li qed tibgħat trid tażel lil min se tibgħat eh, l-allert jiġifieri min se jkunu l-istati membri u jridu jaċċertaw li dawk kollha li għandhom bżonn jirċievu dan l-avviż għandhom jirċievu dan l-avviż. Ġalla darba ibatu l-informazzjoni il-pajizi membri konċernati se jirċivu e-mail u jistaw jaqraw l-informazzjoni fis sistema jista' jkun hemm skambju ta' informazzjoni bejn il-pajjiżi fl-IMI u ta' spiss di ikun hemm dialogu u dwar eh, l-informazzjoni meħtieġa dan il-kas partikolari ġar darba jittieħdu l-miżuri u mbagħad l-avviż jew l-allert għandu jena la ħaġa importanti ħafna raġunijiet protezzjoni ta' data ġdala darba jenalaq dan l-avvis, ġdala darba il-periklu ma jibqax hemm umbat id-detalli tal-persuna jitneħħaw mis-sistema ġifiri wara ftit xhur. Għalhekk nistgħu nagħmlu dan bis-sistema kellna workflow reċentri wkoll li um, għandu l-istem ta' workflows għalli bekk ikun hemm informazzjoni dwar ir-reġistri nazzjonali li jeżistu fuq livell nazzjonali u qed naħsbu wkoll li nżidu workflow għal notifiki tar-regoli nazzjonali. Ġifieri dawn huma affarijiet li qed naħdmu fuqhom fil-kuntest li nkomplu nwessaw l-IMI. Jena xtaqt nala hawnhekk imma ovvjament jiena lesta li nwieġeb għal xi mistoqsijiet li forsi għandkom. Uh, well, thank you very much indeed, uh, Marianne Grubben. I think that, that certainly I found that extremely helpful in understanding um, the extent and the... Grazie tassew. Biex, għaxbek bil-permessa prezentazzjoni tijak tassew għedna biex nifmu eżattament kif taħdem di kustjoni l autoritajiet kompetenti dan il-qasam. Jina għandem mistoqsijiet ma nishtiq l-għennet nara jekaw xħat tiħor, jekondux mistoqsija. mistoqsija għalija. Forsi nuża l-opportunità bħala president li għal darba nagħmel mistoqsija jien l-ewwel jgħid iċċer. Anza għandi sex mistoqsijiet. L-ewwel inti għandek indikazzjoni dwar l-estent li dan jintuża brabta ma' daqs u skala ta' attività transkonfinali. Hemm awtoritajiet illi huma ħafna iktar lesti li jużawha minn oħrajn. U ħaġa oħra brabta ma' kwistjonijiet rigward l-allert. Waħda mill kwistjonijiet ewlenin li qed toħloq ħafna tħassib hija il- is-sikurtà tal-pazjent u kwistjonijiet li għandu xaqsaw ma' records passati ta' speċjalisti medikali biex nitrattaw pazjenti. Kien hemm xi tħassib rigward id-disponibilità ta' dik id-data u dan iwassal l-intersezzjoni bejn il-ħarsin tad-data. Inti isek qed titkellem dwar żewġ livelli differenti ta' aċċess għall-informazzjoni għall speċjalisti medikali Eh, per esempio fċertu pajizi li bat meta għal u pajizi oħrajn mux eh, qed jingħataw minnaħa ta' dawn il-pajjiżi membri mill-awtorit kompetenti l-informazzjoni importanti dwar xista tkun problema dwar il-rekord tal-passat tagħhom dwar meta jiġu biex eh, jitrataw il-pazjenti ma nafx, ma naħseb li situazzjoni tista' tqum ta' spiss. Ġifieri jista' jkun xi ħadd jitolbok informazzjoni jew għamel allert. Ma tkunx jistaħabba l-liġijiet ta' ħarsin tad-dejta. Grazzi, fatt inti ċeqina, jina għamilt l-eskwarti minn mistoqsijiet li xtaqnamil. namil għalhekk kanżon fil-qosol. Kif taf, jinaħdmu ma' grupp fuq l-armonizzazzjoni ta' kwalifiki professjonali dak li jina qed għall-Ewropa għada hija karta għal professjonisti. Ġifir fil-qosor qed nistaqsi il-sistema tiegħek. Vera, naħseb li tista taħdem fil-prattika, ma meta nġiddir biex taħdem meta jiġi għal mobilta fil-settur tas saħħa Dan jista' jiġi mobilizzat malajr sabiex bekk ikunu nistgħu norganizzaw kwalifiki professjonali u mobilità l-garanziji kollha għal professjonisti involuti kif ukoll ċittadini u eh, bħala tul ta' żmien kemm ħaddu. Xi X'bistaqsijiet oħrajn jitiċer? Iva għandi lista. Signora Gebhardt u mbagħad Heidi Bruller. Grazie Chair. Jiena ta' sew entuzjasta dwar il-mod kif din is-sistema evolvit u żviluppat. Jiena niftakar il-preżentazzjonijiet tal-bidu li kienet jina ta' sew tal-bidu. U dak li dak iż-żmien nafu kien kienu ħaj żvolġu l-affarijiet, imma issa l-affarijiet qegħdin jiżviluppaw fil-medju żmien medju u din xi ħaġa pożittiva. fil dan u kumet pozittiv li rrit nagħmel mill-bidu, ġifiri li miex xi ħaġa li wieħed irid jinstalla fil-kompjuter u xax eh, fil-bidu eh, konna qed ngħidu din kif ser taħdem jekk inqisu il is-sistema tal-kompjuter li wieħed ma jistax jorbot fuqha palissa kif n-numma. Imma naħseb għum problemi li xi nsolvu. Xi mistaqsijiet? Rigward iżvilupp il-ġdid, jidher li inti sib soluzzjoni għal diffikultà li lemmek li kienet xtib ta' kwalifiki professjonali dan se applika dan. Imma waċċar illi dan iseħ fuq setturi kollha mingħajr limitazzjonijiet u dan huwa punt importanti. Naħseb li tweġiba dik il-mistoqsija iva jiva. Tieni ħaġa fuq l-allert, sistema tal-allert. li jinsibu fid-direttivi tas-servizzi. Jekk fim sew dan japplika biss għal servizzi li huma koperti mid-direttivi tad-direttiva tas-servizzi li jfisser li permezz tal-dawn is-servizzi għal-kura tas-saħħa dawn ma jkunux kopruti għax dawn jiġu koperti jekk aħna nieħdu l-eżempju ta' ċer kunu sklużi mid-direttiva. Imma jiena naħas illi Dan u għattib ta' qasam fil-fatt fejn li s-sistema tkun ħaġa tajba. Inti taħseb illi nisaw sawa biex inkopru dawn is-setturi hekk sejħa mwarba jew jew warbi um, fil ġem jekk għandek tabib li tilef il-akkreditazzjoni tiegħu pereżempju, u jekk għandu sistema ta' rikonoxximent automatiku ġifier m'hemm fejt fejn toqgħod ta' bezin il-sistema, ġifiri ta' dispozizjonijiet jisse um emmek. ħagħuħra b'dan il-qasam. Din is-sistema tal-alert tapplika li ma stati membri ġem suġġeriment illi tal-għandu jkun restret kien jista' jkun? imma jek inti qed tagħmel allert għax stat membru hemm problema b'individwu jew b'grupp. Mela mhux dejjem ħankunu nafu li ma stati membru irid imur jgħix fih biex jopera, jew irid imur jopera fih dak li jkun, u għalhekk kun passibi li stati membri kollha jiġu jingħataw l-allert u jingħataw it-tissija minn qabel biex eh, jista' jkun li jkun hemm problemi li nifok pizzejt fuq sistema. Għax jekk inti taf li hemm problema b'xi fil-Ġermanja, mela għalfejn mista xejn jaqbatu jitgħadda lejn Franza u Polonja. Forsi dan jiddeċidimu li Lussemburgu u d-Danimarka, mhux se jikseb il-benefiċċju tal-allert hemmhekk. Għalhekk din xi ħaġa li jħsib eh, fiha meta kont qed nisma'. Grazzi, Signor Heidi Ruler. Grazzi. Rigward mistoqsija fuq il-benefiċi kif qed intċer. Naf illi kien hemm ċertu riservi fl-istati membri kien hemm noqqas ta' rieda forsi biex wieħed wettaq is-sistema. Ma din se tikkontifika kemm jużaw dis-sistema l-istati membri x'nistgħu nagħmlu x'tistgħu tagħmlu biex nħarġu l-messaġġ biex nkunu nistgħu nqajmu l-arfin dwar is-sistema. Grazzi għallura mela tista' tweġa b'dawk il-mistoqsijiet? Imela iva, tajjeb biex nibda b'dawk il-mistoqsijiet rigward l-użu tal-IMI. Aħna bħalissa għandna 6300 autorita li huma reġistrati fl-IMI u dan qed jikber kull ma jmur speċjalment milux meta aħna rbatna il-direttiva tal-posting of workers. Iżda xa fil-mija biss ta' dawn l-awtoritajiet fil-fatt huma attivi fis-sistema, ġifieri 90 fil-mija huma reġistrati għax għandhom rwol formali xaqtu illi m'għandhom ma xużaw is-sistema. Jew għax ma kellhomx każijiet finali jew għax għadhom ma jafux x'jirdu jagħmlu bis-sistema. Aħna qegħdin nippruvaw naħmu biex naraw għaliex wet iżawha biex intejbu l-informazzjoni li hemm. Numru ta' talbiet li aħna rċevejna permezz tal-IMI li jedna għal-menu jiġu proċessati mill-IMI u xi 160 fix-xahar. Dawn vera huwa limitat, pjuttost limitat meta inti tqablu ma' laqsma kbar ta' servizzi u kwalifiki professjonali. Imma niktar li naraw eh, ja tal-kwalifiki eh, professjonali, ta' servizzi għaf timxaf niktar bil-mod. Hemm rapport, hemm kopji tal-rapport eh, barra l-bib s-sibu kol informazzjoni fuq is-sit elettroniku tagħna. Rigward l-allert. Aja maj, tista' tagħmel kull ma jiġi deċiż minn deċiżjoni politika, aħna ma nistgħux nabdu u permezz it-teknoloġija taqbad u tiddeċidi għalija li huwa kruċjali hawnhekk tas sistema tal-allert hija bażi legali għaliex hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar skambju ta' data personali u inti ma tistax taqbad u tgħid li għadin tkun id-data tajba jaħ nibdew nagħmluha din irid tkun jimnaqxa fil-leġiżlazzjoni u dan irid ikollu salvagwardji tajbin. Ma bazzi ta' dan, jina ċerta li nistgħu nadattaw il-modju tal-alert floqsma kollha. Rigward il-kajt professjonali, diġ jem diskussjonijiet għaddejjim għal organizzazzjonijiet professjonali biex naraw eżattament xin kull l-aħjar mod, model għal dan il-kajt professjonali, U f'ħafna dan il-diskussjonijiet konna qed nitkellmu dwar kif nisaw naqdu lajja ma' hawnhekk. U jiena naħseb illi dan jagħmel sens għaliex aħna diġà għandna l-awtoritajiet kollha li huma reġistrati fl-IMI, għandna diġà għandna ċannu ta' komunikazzjoni u ġala darba jiġi deċiż eżattament xejra se tieħu il-kard professjonali mela ma naħsibx li ħajdu iktar minn sena l-iktar sena u nofs biex indottaw sistema għal dan il-lan. Is-sistema għal dan il-lan. Palissa għanna 35 professjoni illi jkoperta minn sistema għandu għabina ma l-istati membri illi ser inwessaw l-ambitu biex jkunu jistaw ikopru uh, il- professjonijiet kollha sal-2012 sa' 2012 din hija diffiċli għax dawn ismin mit-professjoni kif tafu huma regolati f'xi stat membru jew tnejn u ma l ndaħlu fis-sistema jfisser li kull stat membru wit jaħtar autorità jkun jista' jitratta dawk il-mistoqsijiet li għandhomx qasmu dik il-professjoni li mhijiex ikollha dak il-pajjiż. Għalhekk dan ħajħna aktar ħin. Imma l-iktar professjonijiet mobli dawk li tassew jeħtieġu s-sistema diġa u man inklużi un bazzat mim ta' 2012 ta' nistaw nizlu niżlu daraw il-professjonijiet kolla. ħagħuħra oħra rigward il-alert. Sinjor Gebhardt, għandek raġuni tajt is-servizzi tas-saħħa mhumiex koperti ma' din is-sistema ma' din il sistema U eh, dan mhuwiex mamar biżejt biex jitratta dawn is-servizzi tas-saħħa fil-fatt issa jekk l-allert irid jintbagħat il pajjiż kollha jew sempliċiment għal numru ta' pajjiżi limitati, l-allert eh, biex intikom eżempju intuża biss darba dan l-aħħar sena u dan kien f'każ ta' turist anzi gwida turista ta' turisti illi ma kellix il-kwalifiki xirqa u il-pajjiż eh, involut kien jaf illi din il-persuna kien qed taħdem żewġ pajjiżi oħra, jiddeċidew illi jibgħatu l-allert biss lejn dawn iż-żewġ pajjiżi. Irriferi dan jiddependi fuq is is-sitwazzjoni. Jekk inti ma inti ma tistax iddeċidi jekk dan il-fornitur ta' servizz se jopera f'kull pajjiż jew Mela dak il-każ l-aħjar tagħmel li taqbatu u tażel il-kaxxi kollha fis-sistema mbagħad jekk imma ovvja bin-natura ta' servizz li hu jew hi jipprovdu dan għandu x'jaqsam biss ma' forsi pajjiż jew tnejn, mela dan għandu jkun limitat. U din xi ħaġa wkoll li aħna daħalna fil-servizzi, fid-deriva servizzi u jasi salvagwardja biex naraw illi il-tħassib tal-ħarsin tad-dejta jitqisu bissi. Imma din is-sistema nistgħu nagħmlu dak kollu li huwa meħtieġ fuq livell politiku u ser insegu dik id-deċiżjoni meta tieħdet kazzi. Grazie tassew tal-li fassal di prezentazzjoni tal-li ġejta unek fosna. Nittamaw l-ekon l-opportunità koma unek għal darboħra kif tiżviluppa s-sistema. Ovvijament, l-xogħol kruċjali li aħna qegħdin nagħmlu dwar istrateġija għal-fin reċiproku naħseb kien tassew prezentazzjoni fuqta. U anki, per esempio, Munar Felibania li oħrajn li huma voluti fil- kumitat komitat rilevanti hawnhekk ħajkun qed isegwija bir-req anke se tkun qed nitkellmu dwar id-direttiva tas-servizzi konna qed nitkellmu dwar ir-regoli se jfetwa l-leġiżlazzjoni naħseb li dan huwa f'waqtu għaliex huwa ċar li l-qodda tal-IT ħajkunu essenzjali biex jgħinu nikbru fuq is-suq tax-xogħol u biex jgħinu n-nies u jgħinu professjonisti li jkunu jistgħu ċaqalqu ma' iktar ħieles u kunu jistgħu jelbu ċertu xkili li qegħdin ta' Kif nafu l ewwel 20 mill-ment eh, li kollega tagħna is-sur Grek kien qed jippromovu kien eh, f'na kwistjonijiet li nofx ma nuqqas taċċettanza għal kwalifiki. Għalhekk aħna nirgrazzjaw kien aħna eh, nogħolkom kull suċċess xogħolkom u nittama li narawkom ma naraw ftit um, ieħor. Issa kollegi ħana inti nistennew is-sur dalli jasal għalhekk forsi peress li hawn iktar nies hawn nista' nagħmel xie tħabbir. L-ewwel net dwar riżultat tal-laqa ta' koordinaturi l-bira. Ħajkun hemm rapport li jintbat li membri kollha tal-komitat il-punti u l għall-informazzjoni tagħkom hija illi il-koordinatur iddeċida illi l-komitat ser jagħmel żewġ opinjonijiet mhux leġislattivi waħda fuq is-semestru Ewropew fuq il-koordinament um, tal-politika ekonomika li ħaj jitmexxa mill-fuħat mill-grupp tal-SND u investiment fi xkil tal-kummerċ Eh, suppost kien li liħor tal-xkil fil investiment tal-kummerċ għandu jkun inizjattiva mill kumitat tal-kummerċ aħna hemm ħafna suġġetti li ħna deċiżjoni ma minnix opinjonijiet fuqhom u naħseb li l-koordinaturi jafu sew li għandna programm imlija daqsbajda u għalhekk aħna li rridu nippruvaw nsibu bilanċ biex nagħtu wkoll priorità l żmien ta' koħin ta' konomitat biex nkun nistgħu naddu l-proċeduri tagħna il-plan proċedur leġislattivi. Jiena kontent ħafna rapporter u jasinjura Svensson hawnhekk. Inti ħad tkun ir-rapporter għal strateġija tal-politika ta' konsumatur li ħajkun rapport importanti ferm aħna bilna wkoll li nagħmlu talba għal rapport own initiativ ġdid illi ser ikun toġiba għal scoreboard tas suq intern u il rapporti ta' solvis li ħajkunu ikun rapport imħallat konġunt u automatikament dan ser jaddi. Ridin dan se jibda wara nkunu bdejna dawn il-rapporti fuq l-current ownership aħna wkoll li se proposta mill-Kommissjoni dwar qatt ta' direttivi approċċ direttivi ġodda naf li kienem ħafna li tħadmu fuq il pakketta tal-prodotti speċjalment Sinjor Xilda Mowza għalem disa direttivi li naħsbu li għan jista jiġi integrata għonek u il-direttiva ta' servizzi tal-kejl eh, dan ħaj jieġi imresa bħala rapport separat. Aħna konna għedin għamlu negozjati ma' komitati oħrajn, jiena l-Kod kuntent, ngħid il-koordinaturi li ċ-ċer tal-Kumitat tal-Affarijiet Legali qabel li konna kooperazzjoni msaħħa dwar ir-rapport tal-Alternative Dispute Resolution u aħna bħalissa dejjem diskussjonijiet ma' l-Komitat ta' Kussjonijiet ma' offert monetarji sabiex ikon aħna kompetenza esklusiva fuq qasma ta' ħarsin tal-konsumatur brabta ma' proprjetà residenzjali li hija importanti ħafna. Jina xtaq nitkellem dwar il-forum ta' suq wieħed illi dan t tilieta u l 14 ta' Ottubru fi Krakow b'appoġġ qawwi għal presidenza Pollakka u dan ser ikun din se tkun okkażjoni importanti ħafna dan ewwel darba li għandna dan inħan ikun il la nida tal-rapport u l-suq wieħed u għan nippruvaw illi kunem ukoll opportunità u koll li tiħdu semmi li taħmu nota fil-data il-li ħajkun nem. laqa unta parlamentari. u fil-11 ta' Ottubru fuq il-kwistjonijiet ta' suq wieħed u dinja priorità li aħna xtaqna nifukaw fuq. Dawn huma il-kwistjonijiet ewlenin E allora, eh, issa naħseb. Għanna s-għanna sur ġaħat li ġi kellemna fuq il- l-kooperazzjoni konsumaturi nixtieq nilqawlek is-sur dalli għax ukoll dan huwa dan huwa wkoll parti mill-portfolio tiegħek fil-fatt per rixtaq li jibda negozjati mal-Presidenza u l-Kunsill sabiex nilħu l-ewwel ftej l-ewwel qari u aħna ftemna li f'dawn ċirkostanzi eċċezzjonali tal-proposta hemm emenda pjuttost żgħira illi aħna għandna u koll mandat għal negozjati li nibdew minnu fih nittamaw li kunu nistaw nilħu ftejn. Minnu fiħ. Grazz, mela dawn huma dawn il-punti ewlenin tagħna. Sur Dalli issa wasal nilqaw darboħra l-kumitat tagħna u nirtaħ tassew tal-li ġi hawnhekk fosna rigward il-programm tiegħu din il-qasam tal-politika importanti ferm. Il-membri kollha suppost għandhom kopja ta' tabella tal-inizjattivi ta'kom biex jistgħu segwhom. U jiena qed diġà qabel ma' benefiċċji tiegħek, is-Sinjor Sven hija rapporter għar-rapport on Initiative fuq istrateġija tal-konsumatur hija ħatkun waħda ħajja dawek għal waħed tittamilek mistoqsijiet ċifiri jira kontent li ħalli fidejk jisaw sedina fuq penjiet tagħkom. <coughs> Thank you very much, Malcolm, and I'm sorry. Grazie, Malcolm. Jiddispeċini li wasalt ftit minuti tard, Sur President, Onorevoli Membri, jien onorat li qiegħed hawnhekk illum sabiex niddiskuti dan is-settur jekk importanti magħkom. Mill-aħħar laqatana x'sena ilu, sa ħareġ aktar ċar illi fi żmien meta l-Ewropa għandha bżonn aktar l politika dwar il-konsumatur hija qasam fejn nistgħu nikkontribwixxu sabiex nilħu il-miri 2020. Ma nistgħux ninjoraw il-potenzjal qawwi tal-ispiża tal-konsumatur illi ammonta 56% tal-GDP Ewropew zidiet fil-tajta diġżaniet fil-qasam tal-konsumatur jista jisaxħax is-suq uniku u jisaħħaħet kabir. Għal daqstant nemmen li għanna bżon konsumaturi aktar b'saħħithom li jkunu mħarsa u li kapaċi jibbenefikaw mis-suq uniku tagħna. Meta nitkellem dwar tisħiħ, nasab li din hija l-punt dan huwa l-punt ċentrali tal-isforzi tagħna minn art tisħiħ, ma nistgħux ngħidu li l-konsumatur jinsab fil-qalba ta' suq uniku. U meta ngħid eh, tisħiħ qed ngħidu f'sens wiesa mhix hija biss kwistjoni ta' drittijiet ta' konsumatur, imma li nibnu ambjent ġenerali li jippermetti l-konsumaturi sabiex jagħmlu użu dawk id-drittijiet u l-benefiċċji jifisser li nibnu qafas fejn il-konsumaturi minnaħa jissa jkollhom aċċess eh, sħiħ u jkollhom edukazzjoni warfin u bekkun jafu kif jużaw is-suq uniku u u eh, jagħmlu użu mill-aqwa prodotti u servizzi. Dan ifisser li l-konsumatur jista' jibazarruħu fuq il-fatt li s-sigurtà hija assigurata u li hemm mezzi kif tindirizza problemi ma' mill-min dan kif il-konsumaturi jistaw jilabu l wolf fil-suq? Konsumaturi jistaw jgħinu tkabil billi jitolbu valur oli u servizzi tal livell oli negozji li rispondu ħajkunu dawk l-aktar vantaġġati. U bekk nelbu l-sfidi globali. Sabiex niksbu din il-mira nsa fil-proċess li prepara strategija ġdida l-politika dwar il-konsumatur. Fil-kontest ta' diskussjonijiet li għaddejjin mal komissjoni fil-program ta' ħidma li ġejiet nesplora sinerġiji sabiex naraw kif niżviluppaw program illi jistabilixi blueprint għal-konsumatur. Nifhem illi l biraħ kelkom l-opportunità li tisimaw l viċi President Redding li tkellmet dwar azzjonijiet fil-qasam ta' drittijiet tal-konsumatur. Flimkien nemmen li nistgħu nibnu sinerġiji sabiex niksbu dik il-livell ta' ambizzjoni l-konsumaturi jixtiequ u jixirqilhom. Għabben nidħol fil-dettal ta' inizjattivi, naqsam ma'kom il-proġett tal-ġejjeni u l-estan kan nismakom survey fuq il-tisjeħ tal-konsumatur li publikat il-Komissjoni reċentement u rrid nuqqas tarfin fost il-konsumaturi ta' drittijiet tagħhom u konferma teħtieġa li nindirizzaw it-tisjeħ tal-konsumatur. Il-konsumatur għandu ikun il-miftuħ tas-suq uniku il-sissin ta' dan is-suq u nemnu l-konsumaturi koll għandhom ikunhom saħħa biex jibbenefikaw mis-suq uniku permezz ta' politika li fiċ-ċentru tagħha insibu is-sigurtà l-informazzjoni u l-edukazzjoni tal-istess konsumatur, aċċess għal-rimedju u drittijiet saħal konsumatur wara s-sigurta rridu niżguraw li konsumaturi għandhom informazzjoni valida li jistaw jifmu u l-aqwa mezzi possibbli fil-era tal-internet sabiex ikunu konxi, kun jistaw jazlu u jagħmlu l-aqwa użu ta' drittijiet tagħhom F''issu illi demet isir iktar komplikat sabiex nikzbu din il-mira, ir wol tal-autoritet pubbliċi u anka tal-organizzazzjoni tal-konsumaturi essenzjali. Jiena għal daqstant nemmen illi bl-istrateġija li jmiss il-kol għandu jkonna l-mira li nibnu organizzazzjonijiet tal-konsumatur b'saħħithom li jistgħu tassew jgħinu l-konsumatur iżidu l-arfin u jippreżentaw il-drittijiet tagħhom hija ħaġa l-istrateġija b'saħħitha se jkollha bżonn ftehim tal-aġir tal-konsumatur li kun bbażat fuq l-arfin kon implementazzjoni tal-aqwa azzjonijiet u l-aħħar mhux l-inqas pala, komissarju għal politika tal konsumatur ħankompli niżgura l-interessi tal-konsumatur huma integrati mill-bidu fil-politiki kollha tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa neċessarju sabiex niżguraw li l-politika prinċipali kollha tassew Iwasla riżultati pozittiva għal-konsumatur. Palma għal President Barroso rridu nizguraw li benefiċi ta' suq intern jaslu għal-konsumatur. Ħafna mill-elementi li hemm bżonn biex niksbu din il-mira Issemmew fil-rapport mill-Onorevoli Luis Greco anka mill-Professur Monti u issa ġew tradotti f'serje tazzjonijiet inklużi fil-alt dwar il-suq uniku. Fejn wasanna sissa? kif forsi tafu. Zrajna zerrija, pero għatem ħafna xogħol xisir qabel eħsat fuq il-rezoluzzjoni alternativa azzjoni importanti ħafna fil-flat tal-konsumatur u xaqni ingrazzja lil dan komitat għall-organizzazzjoni tas-summit fil-parlament hawnhekk 16 ta' Marzu. Id-dibattitu li meċċajt inti sur President wera appoċ wisa sabiex intejbu skemi tal-ADR, speċjalment għal tranzazzjoniet online tranzazzjoniet transkonfinali nħu gosnara li rapport tas sinjura Karniete saħaq fuq l-importanza tal-proposti tal-ADR għal ġajjeni Il-mira tiegħi hi li niżguraw l-iskemi tal-ADR joffru kulli ta' olja, għolja u li nisfruttaw l-istrutturi preżenti l-ewwel riżultati tal-konsultazzjoni pubblika fuq l-ADR ukoll jieħduna f'din id-direzzjoni rċevejna aktar minn mitej kontribuzzjoni mill-partit interessati u sommarju ta' dan ġi publikat mis servizz tiegħi iktar minn dan ix-xahar. Dan se jituża preparazzjoni tal-inizjattiva ADR sal ħar tas-sena. Għanna f'moħħna li dan jinkludi strumenti direttiva għafas għall-ADR li tkun ġenerali u regolament għal rezoluzzjoni online ta' tranzazzjonijiet transkonfinali u disgwidi transkonfinali. Mod parallel fuq eh, rimedju kollettiv ed eh, li tġiġisu riżultati ta' konsultazzjoni pubblika li irċevi li minna rċevejna xi 18,000 risposta ħankun qed naħdem mill-qrib mal-Viċi President Redingu għal Munja sabiex nipreparaw komunikazzjoni sal-aħħar ta' din is-sena li tippreżenta kif għandna niproċedu fil-qasam ta' sigurtà tal-prodotti pubbliċi, qasam ieħor importanti inkluż fil latta tal-suq uniku, miex il-qoddim b'reviżjoni ta' direttiva dwar prodotti u nibnu fuq il- konsultazzjoni mal-pubbliku mal partiti interessati qed naħdmu sa fuq l-invalutazzjoni tal-impatt fil-preżent fil-għandilan illi noħloq proposta mal-Komissarju Tajani fuq il-sorveljanza tas-suq għal-ġejjini fit-tini semestru l-mira illi ikonna azzjoni iktar koordinata effettiva mill autoritet ta' sorveljanza tas-suq livellu għali għal kulħadd għal negozju wkoll suq intern ta' prodotti siguri għal-konsumaturi. Dan il-kontest jiena nilqa il-rapport ċal-demoze adottat fi frar. Bicċa xogħol eccellenti illi il-rakkomandazzjoni li nsibu propri dan il-rapport aħna ħadna nota taħħa fuq. Sigurta tal-prodotti xtaqt insemmi il-xogħol li għaddej fil-kooperazzjoni internazzjonali partikolari maċ-Ċina u l-Stati Uniti. Il-Chairman seta' jiexet ix-xogħol fil-żjarat fiċ-Ċina fil-kontest tal-summits ma' ċina u żgur jistaqbel miegħi fuq l-importanza ta' dana kollu għal-konsumaturi Ewropej. Dwar l-inizjattivi non leġislattivi, Nħugos najdilkom il valutazzjoni ta' netwerk ta' ċentri tal- tal konsumatur ġew finalizzati skont il-service Eurobarometer danu l-iktar netwerk maruf minn netwerk appoġġati mill-Kommissjoni. Matwati is il-potenzjal ta' dan il-netwerk sabiex xejn il-konsumatur, għana se nkunu qed din ix-xahar li ġej innidu kampanja sabiex nżidu l-viżibilità ta' dan netwerk fost il-konsumaturi b'mod parallel ukoll qed nitkellmu mal-Istati Membri kif ukoll mal-ECCs innifisom dwar kif dan il-netwerk jista' jevolvi sabiex ikompli jindirizza l-espattattivi l-tiġijiet tal-konsumatur l tisħiħ tad-drittijiet tal-konsumatur kompla jitjib grazzi għal kooperazzjoni għal ħarsin, għal netwerk għal kooperazzjoni għal ħarsin tal-konsumatur u l-infurzar fuq livell nazzjonali. L-azzjoniet konġunti li nsibu fil-rapport eh, il introdut ċew dimensjoni Ewropea l-infurzar u podġew l-attenzjoni fuq setturi li kien hemm bżonn iżidu l-konformità u r-riżultati pożittivi għadna qed narawhom. Dal-waqt se nkun qed nippreżentaw it-tieni port bianwali tal-applikazzjoni tal-regolament CBC u konna velotazzjoni indipendenti fuq din dawn ir-regolament. Fil-waqt li nsaħħu eh, il-netwerk fuq livell ta' stati membri aħna nemmnu li hemm bżonn ikonna valutazzjoni b'saħħitha tal-qafas regolatorju sabiex naraw li ma kwistjonijiet għandhom jiġu dirizzati sabiex intejbu mod ulterjuri l-infurzar ta' drittijiet tal-konsumatur fl-Ewropa. Minn barra l-impenn għal inizjattivi li huma tat responsabilità diretta tiegħi, pala komissarju responsabli għal politika tal konsumatur, investejt ħafna rizorsi fl-integrazzjoni ta' interessi tal-konsumatur fis ...turi eh, l-oħra tal-politika tal-Unjoni Ewropea l-ista jatwina, pero xtaqt insemmi xiftit malaj malajr. Fil-qasam ta' servizzi finanzjari, fil-waqt nirridu nizguraw li direttiva. Jena is carried out properly. I Jiena ħdimt eh, mill-qrib mal-Kummissarju Barnier fuq il-kwissjoni li eh, kunnem iktar trasparenza u biex naċċertaw li l-interessi kollha jkunu e, e, ikkonsidrati. Jiena ferm sodisfat bir-riżultati li nkisbu sissa permezz din il-kooperazzjoni il-proposta fuq il-mortgage credit liktar eżempju reċenti dwar l-enerġija. Jiena vera nil-alfat li il-Kunsill tal-Enerġija ta' Deċembru eh, appoġġa l-opinjoni tagħna li il-suċċess tal-politika tal-enerġija se jiddependi fuq jekk l-enerġija se eh, jasal għant il-konsumaturi. Jena kontribuċċejt eh, għal ehm, kizba ta' dan eh, lan permezz tal-ħidma tiegħi mal-ħaddiema. Jena kemm il-darba tkellimt favur il-liċenzi pan Europo għal ehm, kontest digitali li kuna miktar kontrolli fuq il-privatezza u iktar żvilupp ta' suq iġifieri tal-bit u l-ħtiġiet tal-konsumaturi billi għom bi offerti legali li eh, filħu jħalsu għalihom u interessanti li ħalli bekk il-konsumaturi ma mm, ma jamlux ehm, affarijiet e, illegali dwar l-IPR, e, il-Kummissjoni adottat dokumenti din il-ġimgħa u jiena nistenna bil-ħerqa kollha inizjattivi individwali li se jsegwi speċjalment fuq l-intaxxi tal- ehm, Copyright specialment tal-beneficju tal-konsumaturi. Jiena u kollet nipjan il-naħdem mill-qrib mal-gruppi ta' ħidma jimko eh, bil-tat eh, il-koordinazzjoni ta' sur Arias kif ukoll mal-Kummissarju Barnierza biex noħorġu bi strateġija ġdida l-e-commerce. Il-servizzi tiegħi qed jaħdmu ħafna fuq din il-ħidma u jgħan se nkompli bi sforzi tiegħi biex naċċerta li l-konsumaturi se jkunu jistgħu jibbenefikaw u jikollom servizz ta' telmakazzjoni li filħu jħalsu għal-jom bi ambjent tajab ħafna. U jena kontribuċejt u kolla l-adozzjoni mill-imsiħba kolla fil-katina tal li kelli ġifiri ta' lini gwida fuq l-evaluazzjoni ambientali kif ukoll komunikazzjoni. Jena u kollet naħdem l-qrib mal-bejja bl-imnut għalle fuq il-sensibilità u l-sfidi ambientali. Fil-qasam ta' trasport aħna involuti fuq li nwessaw il dispozizjoni dwar id-drittijiet tal-passiġġiera kif ukoll li nħarsu il-passiġġiera jekk ikun hemm falliment ta' xi kumpanija tal-ajru. Jiena nemmen li kjarifika tal-emenda fil-emendi fir-regoli Eh, dawn il-kjarifiki mandom xjaffetwaw b'mod negativ il-konsumaturi laħar ma mux l-inqas jenat nikoperaw ma Vice President Redding fuq għafas fuq il-drittijiet tal-konsumaturi nittama li jekk eh, li komplu nisħu fuq dawn id-drittijiet fil-futuru kol. Eh, kif rajna mir-rapport minn din is-sena l-qoddim jiena se nippreżentaw rapport annwali u se nippreżentalkom deskrizzjoni dwar kif il- l-interessi tal-konsumaturi ġew integrati fil-politika tal-Unjoni Ewropea. Dawn l-affarijiet ma setgħux isiru mingħajr il-ġbir eh, tal-informazzjoni il-ħames scoreboard fuq eh, il-suq ġi infassal f'Marzu u identifikajna il-ħtiġiet ġiet organizzata eh, konferenza f'Novembru u aħna rajna li jekk irridu nfasslu l-leġislazzjoni aħna għanna bżon nifmu iktar l-imġiba tal-konsumaturi. Bekk nistaw aħna nfasslu iktar miżuri effettivi fil-futur. Nixtieq nagħlaq billi najt li anka wara li nkunu ġbarna l-provi kollha meħtieġa dwar l-azzjoni meħtieġa u anka meta nfasslu l-aħjar afas leġislattiv u natu aċċess għal dan il- rinviju jekk il-konsumaturi ma jafux dwar id-drittijiet tagħhom ma nkunux aħna ksibna l-anijiet tagħna għalhekk il-seta tal-konsumaturi irrid ikun il-pilastru. U bekk eh, kull rajna id-direzzjoni li rridu nieħdu kemm fuq livell tal-Unjoni Ewropea kif ukoll fuq livell nazzjonali. Ir-riżultati tal-evalwazzjoni tal-informazzjoni eh, tal-konsumaturi, l-edukazzjoni u l l-oddot ta' bini ta' kapacitajiet dawn li naħdem fuqom dawn se jiprovdu u koll eh, ixprun ta' xol tanna tal-futur. Jena Iva konxju tal-lem eh, limitazzjonijiet nazzjonali ninstab xert li intkom se tifmu li il-budget tal-konsumaturi dan għandu di jinżam fuq livell attwali ġifiri wara l-2013. ċer, membri onorevoli tal-komitat, jiena impenjat bisħiħ li um, namel tajjeb um, il-wedit li jiena għamilt, ġifiri li impoġġi l-ewel il-konsumaturi, imma l-ebda għan jew inizjattiva li jiena tkellim dwarhom illum n niksbuhom mingħajr l-appoġġ sieħa ta' dan il-Kumitat u l-Parlament. Jiena nittama li intkom eh, taqsmu il-viżjoni tiegħi għal-konsumaturi u eh, jiena nista' nkompli inseraħ fuq l-appoġġ tagħkom. Well, Commissioner, thank you very much indeed. Grazie, Kommissarju, għal dan id-diskors. Kif forsi tafu, fis-smiħtija, għadnilkom, eh, għadnilek sabiex tħares il-konsumatur u l-agenda tijak turik dajn u aħna napoġġaw il-politika tijak. Kow fil-fat aħna u kol għanna diversi proġetti sabiex nkomplementaw xolok Nidu għos nisimaw li qed taqat flimkien issa strateġija l-interessi tal-konsumatur ħaġa li tlabnik. U kienet aħbar tajba li qed tagħmel dan. s servi dwar sieħ tal-konsumatur, ħagġa li ma ġietx ippreżentat qudiem dal-kumitat, forsi nistgħu nistaqsuk sabiex tagħmel dan. Kemm ħafna kollegi illi staqsew mistoqsijiet u staqt nagħmel proposta li x'naħseb illi ikon tajjeb jekk il-rapporters li qed jaħdmu fuq kwistjoni tal-konsumatur u semmejt numru minnhom fil-diskors tiegħek forsi jkolli rawn ta' mistoqsijiet imbagħad il-koordinaturi jistgħu jsegwu wara. Nittama l-koordinaturi sodisfatti, però naħseb illi eh, tajjeb nużaw il-fatt li hawn l-esperti hawnhekk rapporters li nnotajt hawnhekk u qed nikkludi sur Arias illi semmejt inti fid diskors tiegħek għandi Sinjura Svensson, Sinjura Charles de Mose li għamlet ix-xogħol dwar sigurtà tal-prodotti, Signora Rochefort fuq l-ADR, is-Sinjura Rapti. Ma għamlitlix sinjal, anzi għamlet li sinjal fil-fatt, u Solarias. Nibdew bil-ħames rapporters, Mbagħad xfab għeb ħarġu Kredi kampus. Għaw aktar kommenti, għaw aktar David biex jizlu fil-lista ta' kellima? Le, Sinjora Svensson. Varmt tack för ordet, herr ordföranden. Och jag vill säga att jag ser fram emot att arbeta till... Jena... Ett nistenna bil-ħerqa li naħdem mal kollegi fuq dal kwistjonijiet, grazzi li komissarju Dalli tal-li kellimna illum. Grazzi għax xogħol dettaljat tiegħu għal programmi ta' ħidma illi qed imexxi palma qal il-President jiena konvinta illi għandna l-istess viżjoni, għandna l-istess impenn għad-drittijiet tal-konsumatur. Għandi numru ta' mistoqsijiet illi nixtieq nistaqsik. Il-Parlament issa qed ippjana li jaqgħad rapport dwar l-istrateġija politika tal-konsumatur. Imma jekk rajna l-proċess bil-direttiva dwar ħarsin ta' konsumatur, armonizzazzjoni sħiħa miex possibbli. U u wkoll pubblikazzjoni mill-Kummissjoni li titkellem dwar żewġ azzjonijiet importanti għall-attassu uniku. Mistoqsija hi xinu ma l-prijoritajiet tal-Kummissjoni xser tinkludu fil-istrateġija proposta għal politika tal-konsumatur għal wara l-2013. Etin mistoqsija dwar is-suq intern u qodda ġdida ta' komunikazzjoni. Konsumaturi fl-Ewropa tiġi offruti aktar servizzi u prodotti, ħaġa tajba, ma dana kollu meta xi ħaġa tmur ħażin, konsumaturi jiffaċċjaw diffikultajiet konsiderevoli sabiex isolvu l-problemi tagħhom. Tistaw taraw li l-ekonomija Ewropea mixja għal qoddim dan il-qasam u għal daqstant hemm bżonn naħżmu bisħieq sabiex insaħħu drittijiet tal-konsumatur. Żgur jaqbel kulħadd jaqbel ma dan. Ma dan sissa Ix-xogħol ta' Diġi Senko kien dwar il-proċeduri u mhux li nistabili l-miri. Mżon nifmu l-konsumaturi, nintegraw il-perspettivi tal-konsumaturi, informazzjoni, edukazzjoni, appoġġ. U eh, ovvjament dawn it-tip ta' inizjattivi huma ħaġa li għanna bżon, imma għanna bżon miżuri aktar b'saħħithom, bżon insibu mod kif niksbu dawn il-miri, hemm bżonn il l-konsumatur ikun fiċ-ċentru tas-suq intern. Bej frar u April, Digi Senko wetqet konsultazzjoni sabiex inħarsu lejn prinċipji legali komuni marbuta mal-rimedju kollettiv. U ħarisna lej kif il-konsumatur iħarsu le u maħarsa minn 27 sistema differenti fis-27 stat membru. Allura sur dalli il-Kommissjoni xed tippjana li tagħmel sabiex timxil qoddim u tirrispondi għal proċess ta' konsultazzjoni li sar fuq il-remedju kollettiv. Dwar is-lat ta' suq uniku, il-President interrompi l-kellima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 u nixtieq ukoll nisma l-opinjoni tal-kollegi sabiex ikolli appoġġ wiesa kemm jista' jkun għal dan ir-rapport. Għalissa niqafawnek. hawnhekk. Iva, forsi jekk t tqasminna l-mistoqsijiet kun anka l-kum seri dal-juhi għas jekk tiħ kopja. tak fra Øh, til dig, her kommissær, for et øh, utroligt spændende indlæg, hvor du helt tydeligt... Grazie Hafna, sur President, grazie il commissario Dalli al dik il presentazione interessanti u zejt impen u rejt impen qawwi għal su uniku għadrittiet tal-konsumatur, ħaġa illi jina soddisfatta Hafna bija. Fuq is-sigurtà tal-prodotti, Nieħu gost nisma illi inti qed tikkunsidra reviżjoni ta' direttiva għal sigurtà ta' prodotti, però għandi xi mistoqsijiet ikkunsidrajt kun il-qafas għal din ir-reviżjoni id-direttiva dwar sigurtà ta' prodotti biss, klim ieħor jew inkella dan se jkun marbut mal-qafas legali l-ġdid. Lew din kienet l-ewwel mistoqsija. Qed mistoqsija Nafu li hemm problemi serji bis sorverjanza tas-suq palissa fiduċa tal-konsumaturi għandha titjib u jekk irridu nagħmlu dan rridu niżguraw illi il-konsumaturi jħossuhom siguri fuq is-suq eh, uniku. Ma dan kollu sissa f'ħafna stati membri rizorsi mhumiex qegħdin hemm, m'hemmx il-flus li hemm bżonn. U ma nistawx niżguraw sigurta fuq is-suq intern X'qed tagħmel il-Kummissjoni sabiex tikseb aktar finanzjament ta' sorveljanza tas-suq u għall awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq għal sigurtà tal-prodotti. Grazzi, Xaldi Xaldemużel, l-Onorevoli Rochefort. Merci, Monsieur Grazzi ħafna, Sur Kommissarju, Sur President. Jina apprezzajt ħafna l-fat illi qed odottajt approġġett sekk ambizzjuż Kif ġas semma il-ħarsin tal-konsumatur qed poġġi fiċ-ċentru tal-adwar is-suq uniku tkellimt dwar il- rizoluzzjoni alternativa għal dak li nxaqsam il-disgwidi u kol għandbżon direttiva dwar dan mala kem jista' jkun. Kellimt ukoll dwar is-sistema online u għandi mistoqsija x'inressaq. Hemm diversi kwistjonijiet komplessi u f'dana kollu hemm każ speċifiku li xtaqt insemmi, ġifieri reviżjoni tal-Packet Travel Directive. Hemm bżonn niżguraw illi hemm implementazzjoni ta' din id-direttiva sabiex ħarsin tal-konsumaturi ikun żgurat. Madanakollu hemm nuqqas sodisfazzjon palissa. Fl-istess ħin, naħsbu illi hija inizjattiva li tista' tiżviluppa Issu uniku fil-prezent għanna biss livell minimum u naħseb li huwa importanti ħafna l-kumpaniji illi kunu jistaw jadattaw ruħom għal dan. Ir-reviżjoni ta' direttiva hija pjanata għal nofs l-2011, però jidher li illi hemm xi dewmien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 Iva, dwar il-rikors kollettiv, eh, eh, nafu li din il-kussjoni ila għaddeja u um, fil-Greċja aħna nejdu li fil-Greċja għanna mm, espressjoni eh, li issa tfisser li meta inti tipprova tagħmel ħafna l-affarijiet eh, isiru bil-mod. Il-bira kienem prezentazzjoni mill-Viċi President Redding u ħadna l-impressjoni li bdittaj li eh, il-Viċi President bdiet li jem naqra distanza bejn l-Unjoni Ewropea u l-konsumaturi u inti l-lum tkellim dwar il-fat li rridu naviċinaw l-Unjoni Ewropea mal-konsumaturi. Jiena ninstab ċerta li inti għandek mezzi kif tista' tkompli zom il-pressjoni fuq il-kollegi tagħkom fil-Kummissjoni għalli bekk jista' jkun hemm komunikazzjoni li tiġi mfassla sal-aħħar ta' din is-sena. U f'din il-komunikazzjoni jitkun hemm informazzjoni dwar il-leġislazzjoni li tista' tiġi imressa sa l-aħħar tas-sena d-dieħla. Is-Sur Arias, grazzi ħafna ċer, nixtieq nirringrazzja l-Kummissarju tal-Ijata hawnhekk magħna illum u um, jiena ferm kuntent li DG Sanko kien involut fil-grupp ta' ħidma dwar il-copyright. Din l-esperjenza kienet pożittiva ħafna. Mela, nixtieq norbot ma' kumment li smajna mis-Sur Rochford dwar l-internet importanti ħafna meta niġu biex nibnu il-fiduċ fiduċa fli kummerċ, nxie iktar informazzjoni dwar dan il-punt. U um, waqt laqa fil-grupp ta' ħidma tkellimna dwar studju ta' impatt fuq li kummerċ u xi opportunitajiet li qed jintilfu fl-Ewropa qed nitkellem dwar xi benefiċċji għal e-kummerċ fl-Ewropa għalhekk nixtieq jiena eh, li tatuna iktar tarif dwar din it-tema u nixtieq eh, ukoll tajdilna meta dan id-dokument se jkun disponibbli. Grazzi ħafna rapporters issa se nistieden li sur dan li jindirizza il-mistoqsijiet tagħkom. With regards uh, dwar l-armonizzazzjoni u ehm, il-punti ta' armonizzazzjoni tal-leġislazzjoni tal-konsumaturi l-kol kemm aħna nafu diffikultajiet li qed naħdu wiċna magħhom u dawn id-diffikultajiet ġejjin prinċiparjament mill-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi fi pajizi żviluppati għax dawn huma Eh, dawn qed jibżaw li l-armonizzazzjoni tista' tfisser tnaqis ġittijiet tagħhom fil-pajjiżi tagħhom, ġittijiet li huma kisbu permezz ta' ħafna sforzi matul dawn l- l-aħħar 20 sena. Reċentament eh, kont ir-Rumanija u l-tqajt ma' organizzazzjonijiet tal-konsumaturi għax eh, kull darba li nżur pajis niprofa niltama l-NGOs u ma' ehm, saqsuni għallala mandomx l-istess ġittijiet pal-Izvezja u jena għettilom li dawn id-drattijiet jinkisbu permezz ta' proċess twil ġlida għal dawn id-drittijiet u perjodu twil ta' żmien. U jiena naħseb li aħna eh, fil-Komissjoni li għanna namlu nippruvaw aħna inkatru l-standards eh, Eh, sabiex ikollna livell aċċettabbli ta' drittijiet, ġifiri m'għandniex aħna noqogħdu nintilfu f'dawn l-aspetti ta' armonizzazzjoni, ehm, aspetti li jista' forsi e, e, ċajpar il-lan importanti tagħna. U ehm, għanna intejbu drittijiet tagħhom. Jiena naħseb li għanna nifukaw fuq xinuma id-drittijiet li għanna naraw pala livell accettabli sa drittijiet tal-konsumaturi għall-Europa kollha ġifiri dan għandu jkun l-standard minimu li aħna għanna nipruvaw niksbu u wara li niksbu dan l-standard irridu nħarsu li lin minn dan il-livell li minimu. Fid-dinja mm, ideali ikollna l-armonizzazzjoni ta' drittijiet. Jina favur l-armonizzazzjoni għax nisson saħu suq eh, uniku u jina nemmen li dan suq uniku b'saħħtu ta' beneficju għal konsumaturi. Jekk ikollna suq waħdini li qed jaħdem b'mod effiċjenti, dan huwa ta' beneficju għal konsumaturi, ġifiri dan huwa lan ewlieni tagħna lan aħħari imma sabiex naslu għal dan il-lan irridu nimxu aħna pass pass dwar il-prioritajiet fid-diskors tiegħi jiena tkellimt dwar il-prioritajiet ġenerali li għandi u dawn eh, il-prioritajiet jinkludu s-sigurta aħna qed naħsbu fuq dan l-aspett kemm fuq livell globali u anka permezz tal-arranġamenti ehm, ehm, bejn mal-Istati Uniti u ċina u reċentament eh, kellna laqa mal-Ministru ma' ministru ċinis u ħdimna aħna fuq dan l-aspet jiena żviluppajt ukoll il-kunċett li qed jiġi aċċettat issa s-sigurta mill-eruq eh, jiena qed eh, nenfasizza fuq il- fatt li rridu naċċertaw li s-sigurta tibda mill-bidu. Aħjar namluwek hekk milli nodu nonfqu wis flus kontrollaw is-sigurtà tul il-katina tal-prodott ovvjament mhux qed ngħid li għandna ninsew li nagħmlu dawn il-kontrolli fuq il-katina imma l-investimenti tagħna ikunu aħjar mm, eh, l-investimenti ikunu iktar għalija jekk nibdew aħna mill-bidu mill-eruq ċina qed taħdem ukoll bir-reqqa sabiex taċċerta li jkun hemm sigurtà, livell ta' sigurtà eh, fil-prodotti li huma jipproduċi eh, u importanti ħafna għax ovvjament ċittadini ċiniżi jistħoq ilhom bħalna livell ta' kwalità u importanti ukoll li jisħu fuq il-kwalità eh, tal-esportazzjonijiet tagħhom. Mbagħad hemm il-kwistjoni tal-rikors. Aħna e, u jiena qed nisħaq ħafna fuq il-rikors, hemm il rikors kollettiv u qed naħdem flimkien mal-Kummissarju Almunja u Redding, aħna nidejna l-inzjattiva tagħna fuq l-ADR. Jiena nemmen li hemmhekk. E, l-ADR ta' e, importanza enormi għal konsumaturi. Dan huwa rikors l-iktar eh, eh, effettiv, speċjalment għal dawk il-konsumaturi involuti fi eh, talbiet ta' eh, valur żgħir jazbu li hemm wis eh, xogħol involut għal dan talbiet. Għalhekk jiena naħseb li flimkien, flimkien nistgħu nagħtu r-riżultati għal konsumaturi tagħna. Imma ovvjament irridu noqogħdu attenti hawnhekk ma nix aħna nippruvaw kif qed nisma' jiena fl-isfond li għandna iva nużaw dawn il-dejja tal-kummerċ tal setturi differenti. Le, jiena ma naqbilx hawnhekk u ikolli jiena ngħid dawn il-nishtiq li dawn il-kummenti jkunu ċardaqs il-kristall. Irridu aħna nifukaw fuq l-aspetti tal-konsumaturi tal-ADR jekk aħna nuru li s-sistema tista taħdem fil-prattika iva umbat s-sistema tista tiġi applikata għal setturi oħrajn. Imma għalissa rridu nifukaw fuq il-konsumaturi. Jekk le se mm, se ninsow eh, dawk li eh, l-affarijiet li vera nixtiequ niksbu u mbagħad nkunu qed nimxu blura u mhux il-qoddim għalhekk din l-pożizzjoni tiegħi fuq din it-tema ovvjament nixtieq li kolli lajnuna tagħkom jekk taqblu dejjem mal eh, lajnuna tagħkom għal mm, dan il-għan tiegħi. Il-komunikazzjoni, Iva, jiena naħseb għal darboħra, rridu waħna imbidlu l-attitudnijiet, imbidlu l-idejat, il-ħsibijiet. Naħdmu ħafna, f'din is-sena ħdimna ħafna u zminet jaddim malajr u jina f'din is-sena u naf stallimt ħafna u naf eh, kemm intkom il-parlament taħdmu sabiex taċċertaw li l li konna leġislazzjoni xirqa u taħdmu fuq eh, il-leġislazzjoni ma dawn l-affarijiet jistgħu jsiru irrelevanti jekk il-konsumaturi ma eh, ikunux aċċettaw l-affarijiet biskieħ jekk huma pereżempju m'għandhomx biżejjed tarif dwar dak li hemm ma' dispożizzjoni tagħhom jekk ma jafux kif japplikaw l-oddot li aħna tnatuhom japplikawhom għal sitwazzjonijiet personali tagħhom. Dak li aħna għandna bżonn u dina l-informazzjoni li aħna rridu nkomplu naddu l il-konsumaturi. Dan l-parti l-iktar diffiċli eh, għax eh, eh, darbohra mill-personali, mill-esperienza personali tijaj, jekk aħna naddu messaġġ, rridu naddu messaġġ, rridu aħna nkomplu nirrepetu dan il-messaġġ jirridu per jekk xandru l-affarijiet permess ta' medġrid sa' xandir mhux bizzejet, le rridu aħna nirrepetu l-affarijiet kull jum għal ħafna xhur għalli bekk il-konsumaturi jisimawna kull jum mbagħad issir prattika normali dak li aħna għandna bżonn namlu għal konsumaturi dwar il-mistoqsijiet l-oħra ta' Sinjura Svensson eh, jiena lest ukoll li l laqa bilaterali miegħek u nistgħu niddiskutu dawn il-kwistjonijiet miegħek għax jiena vera nilqa il-feedback li intkom tistgħu tatuni, eh, feedback li vera tista' Eh, Jammel il sibijiet eh, tiegħi iktar onja dwar id-direttiva fuq sigurtà tal-prodotti smajna minn is-sinjura Xad Moza. lan li aħna għanna eh, lan tal-revizjoni għal-kem Eh, aħna rridu inneħu eh, il-komplikazzjoni li ikonna żewġ sistemi li jaħdmu b'mod indipendenti nixtiequ aħna inlaqgħu il-proċeduri ħalli dawn jimxu u jaħdmu flimkien eh, dan huwa lan ġifiri għanna bżon aħna iva nissimplifikaw il-proċess u għanna bżon naċċertaw li għal dak li għandu xaqsam kwistjonijiet ta' sigurta et uh, qed nimxu fl-istess direzzjoni. Imma ġala darba inti tibda eh, taħdem fuq kwistjoni u mbagħad tibda tara li hemm kwistjonijiet oħra li trid taħdem fuqhom u għandna bżonn aħna norbtu l-affarijiet mal-fat li eh, qed nerġgħu innidu is-suq eh, uniku. Irrid ikun hemm rabta u eh, rridu naħdmu fuq ħafna affarijiet mbagħad dwar il-finanzjament. Jiena eh, kont ministru tal-finanzi eh, l-10 sin fi Malta u jiena Iva naf ħafna dwar il-finanzjament kif għandek bżonn tal-lokal, flus, kif trid inti eh, tiġbor il-flus u eh, tafu li daqse jkollna l-qafas finanzjarju li jemis. L-appell tiegħi huwa wieħed ġenerali xi kultant il-budgets eh, ta' dawn loqs ma tantx huma budgets kbar, ma tantx hemm ħafna flus għalek imma, imma xorta għada rridu dejjem niftakru li għet nitkelmu dwar iċ-ċittadini. Jek se fuq il-flus biex naċċertaw li n-nis eh, għandhom eh, seta il- jiena nħobb il-kelma empowered bl-Inglis, nix ma nixtieqx li nitkellmu dwar il-protezzjoni eh, xisna sirna l-ġenituri tal-ċittadini, le nixtieq nitkellem dwar fat li jirridu nsaħħu dawn iċ-ċittadini, l-empowerment tagħhom. Ġifieri bekk eh, nistgħu nixprunaw eh, l-affarijiet. Jekk il-konsumatur ma jixtrix, jekk il-konsumatur ma jagħtix jekk ma jħux azzjoni fissu mela jiena naħseb li nkunu qed nonfqu ħafna flus għal xejn, nkunu qed naħlu ħafna risorsi. Jena li l-kollegi tijaj dejjem najdilom u kull darba nimprova nirrepeti ruħi fil-realta, fil-prattika et jisiru e, u jittihdu miljoni ta' deċizjonijiet fissu e, Mela, jekk nikonsolidawhom dawn il-deċiżjonijiet, ehm, jekk noħolqu mekkanizmu ta' feedback, immaġinaw il-possibilità jekk noħolqu dan il-mekkanizmu, immaġinaw il-seta li nistgħu natu lill-ċittadini Tistaw timmaġinaw l-informazzjoni li nistaw natu l kumpanija li bekk jistaw dawn jemendaw il-prodotti il-sistemi eh, tagħhom eh, ħalli ikunu adattati għal konsumaturi u aħna wkoll nkunu nistaw nifmu eżatt il rekwiżiti tal-konsumaturi Għalhekk jiena naħseb li dwar l-informazzjoni u dwar il-finanzjament qed nagħmlu l-almutana hawnhekk imma bażikament qed nitkellmu wkoll dwar il-fatt li rinaċċertaw li s-sistemi jkunu effettivi u effettivi eh, effiċjenti, għax eh, mux qed nitkellmu dwar klixe li namlu iktar binqas din ar-realtà u rridu naħdmu dwar il-pakket u direttiva dwar il-vjaġġar u l paket travel Iva kien hemm dewmien hawnhekk dan ir-rigward. Hawnhekk l-għana u lini tax-xogħol qed tisir mill-Sinjura eh, Redding. Aħna flimkien identifikaw il-triq li għandna naqbdu għaw f'dan ir-rigward. Waħda mill-ikbar kwistjonijiet li kellna kienet li ma kienx hemm biżejjed data li wieħed seta' jorbot fuqu biex jirvalwa il- l-azlit li jistaw jkunu qoddimna. Aparti jekk il-Viċi President Kalas għamel ukoll eh, avalwazzjoni ta' impatt parallel fuq il- ħarsin ta' biljetti li huma standalone u l-potenzjal tal-falliment dan ir-rigward. Għalhekk eh, aħna tħanna f'xi eh, oqsma komplikati iżda nittama li nkunu nistgħu noħorġu minn din il dan il eh, komplikazzjoni wkoll. Jidwar ir-rimedju kollettif jina kifet jina naqbel eh, jina nixti illi dan eh, jina jidu boċċar. Basikament aħna irridu ikonna linja ta' koezjoni. Fuq il-kustjoni tal-konsulta għal-rikors kollettiv, 80.000 tweġiba waslu, 80.000 biex tavalu għom, mux faċli. xorta wahda miex daqs eh, l-88 fil-li jennar ċevejt fuq l-istattiva ta' tabak tijaj. Imma ħedan u proċess li ġidu naddu minna biex nivawaw il-feedback kollu li nċivu u jina ċert jima nistax nipenja ruħi fuq il-skadenzi li ma nistax. tfat minn sena nistannejt li ħajkun hemm komunikat dan huwa l-għan tagħna. L-għan tagħna huwa li nippruvaw nħafu kemm jista' jkun. u jina naf il-servizzi tijaj u jien eh, tassew ħirqana li din il- dan il-pilastru li aħna rridu nibnu l-ideja li ta' tistetta l-konsumatur illi kun fisseħ kemm jista' jkun mal fuq l-e-commerce. Naqdu għam għal adr Għawnek għedin u koll eh, niprufaw naħdmu fuq l-ODR ġifiri dak fuq l-internet. Għax hawnhekk ukoll nħossu li nistgħu ngħinu l-konsumaturi tagħna biex ikunu proattivi. Ħafna iktar midli fil-mekkaniżmu tal-rikors l-koll tafu xinu benefiċi tal-e-commerce. Naħseb li dibattitu beda fuq livell dinji fuq fejn sejjer l-e-commerce u għanda tkun tkun din il- din l-ideal li eh, kullħata ti prova jersaq lejh u ti prova jikseb. Imma fl mill-aħħar kulħadd irid ikun spilla responsabilità eh, U ovvjament dan irid jisseħ, però mingħajr ma ma minnajr ma dak li jkun il-konsumaturi jkun qed jibża minn eh, mill-rimedju kollettiv Eh, u koll għom jiddu xaqsam notar ma' bidiċini falsifikati. Għan dispeċini tal-li għatindum wis iż-żejjed. Imma tjajdu li, jisiet jisur dal-li fuq il- jtidu l-studju fuq l-e-commerce jħroġ f'Settembru. Mela, nistaw ikonna round malajr ta' mistoqsijiet naħseb tajtinna sur dalli ħafna suġibiet komprensivi. Is-sur xwab, kebħat, għandilkom xi mistoqsijiet fil-qosor u mbagħad ingħalqu għax irridu nkomplu. Komissarju, kien nittenna t tini round jien. Missa, kħeġob jħuġbuk permetti li nagħmel il-mistoqsija Komissarju, jiena ta' sew grat għal sqarrijiet ċarri li għamilt ma' dibattitu mal-partijak mal-Parlament Ewropew. Inti ħafna drabi twiġib mistoqsijiet, aħna ma' minnilekx, pal per eżempju di tal-ADR u l-ODR u dwar jekk tkunx B2B jew x'ini. Inti tajtna pożizzjoni ċara ħafna. Dawna jkun afkussjonijiet importanti għal-Parlament Ewropew fis-snin li ġejjin. U jiena kuntent illi inti ħajkollok preżenza personali fi Brussel, inti għandek approċċ tassew eh, tassew li xi ħaġa li hija ġdida. Issa l-Parlament Ewropew u Kunsil għandhom strateġija ambizzjuża. U naf illi taf illi di strateġija l-proprjetà intellettwali ħatkun il-punt ewlieni hawnhekk imma ħafna kwistjonijiet pendenti u rridu nagħtuhom l-importanza jistħoq ilhom. Għalhekk jiena nittolbok illi twettaq studju fuq il-riklamar ta' tabak Umma mux bis, irdu nfokaw fuq id-drittijiet tal- tal-proprjetà intellettuali. Issa, is-sinjura għalet jam ħazba jina u kol, nistanej l l-istess in rabti, jina u kol mħasseb, għax l ġurnata il-nis għedin jitkelmu fuq il-rikors kollettiv. Imma rridu l-konsumatur, rridu l-konsumatur, u ma jridu kontra d-żarf li kun jista eh, kirit jirrevoka minn arwis sforz, u ma naħsibx li dan it ta' rikors kollettiv huwa il-mezz kif namlu dan, u ma jridux għoddu jagħmlu talba komplikata, u ma jridu sistema semplifikata li s sistif xi stati membri ġifiri pozittiva li inti hija inti tasew impenjat biex tipprova taħdem fuq l inizjattiva, ma nasib nasib namlu aktar hawnhekk fi Brussell. Naqblu li dinja xi ħaġa li aħna se nagħmluha mod effettiv u jistgħu naqdu l-istati membri biex joħorġu pożizzjoni komuni. Ġifieri kompli jaħdem kif qed taħdem. Grazzi tassew. Grazzi tassew, tgħid Senjur Senjura Gebhardt. Dejjem nieħu gost nitkellem wara Senjur Schwab. għax eh, jgħamil il-kommenti li jtnamil jien l-ewel da. Komissarju, jien għat nara li jinti tasaw impenjata drittijiet tal-bnidem. Imma u kol meta jkollok il-Alternative Dispute Resolution, ma tantx hija burokratika, hija xi ħaġa tista' tkun xi ħaġa mħaffa, tista' tkun tista' tkun effettiva, mhux burokratika. Imma fl-istess ħin għandna bżonnu dan il-rikors kollettiv għax ma nistgħux isolvu kollox permezz tal-ADR. Ġvini għet nittama li nset ċerta li dan id-dossier u kol jimxie l-qoddim fl-Unjoni Ewropea konna sistemi effettivi. Jien tħares lejn is-sur Karej fil-Portugal, inti għandek din is-sistema. Ġifiri li taħdem. U aħna għandna din sistema fil-Ġermanja u laqs moħra, illa lix ma nistgħux nagħmlu din is-sistema għall-konsumaturi madwar l-Ewropa. Imma Sinjura Senalova u koll kollega tiegħi tagħmellek mistoqsija importanti ma setax tkun hawnhekk fostna llum. Im skont eh, studju minn eh, għaqda ta' drittijiet tal-konsumatur Slovak huwa hija normali hemmhekk li il-prodotti u l-ingredienti fil-prodotti fl-Ewropa tal-Vant u l-Ewropa ċentrali li segwu ir-regoli ta' l-Ewropa tal-Punent. Issa forsi di ma taqax taħt il- il-kompetenza tagħna, imma prodotti mhux kollha huma l-istess wieħed bejn ieħor x'qed tagħmel biex issolvi din il-kwistjoni jekk hemm ċertu livelli ta' kwalità illi huma iktar baxxi għal ċertu prodotti fil-Ewropa tal-Vant u ċentrali għax mux mux daqsek effettivi regolamenti jemmek u tista tara fil romania di u kol din mux diskriminazzjoni, din differenza ta' differenza ta' il-prodotti u kompożizzjoni tal-prodotti msax ikonna ċittadini aħjar minn oħrajn. Sorta kan posirt mistaqsija. Fil-qosor jiena nixtieq ngħid illi jiena naqbel ħafna mal-idea ta' rikors kollettiv. Ħadna nota tal-pożizzjoni li jinti ressaqt illum. Jiena naf illi jinti qed eh, qed tassorbi dak kollu li aħna naħsbu u l-partijiet kollha interessati jaqx jaħsbu u tipprova taqgħadha f'xi ħaġa f'sat minn is-sena. Imma Din hija differenti minn l-Alternative Dispute Resolution għaliex il-konsumatur fl-Ewropa mhux dejjem forsi għandu l-istess intenzjonijiet li għandha l-Unjoni Ewropea innifisa. Ġifina seppu naqra wis nipretendu li l-istati membri joħolqu jilħu għansi pozizjoni komuni, jina naqbel ma' Senjura Gerhardt għawnek, il-Kommissjoni trid turi iktar inizjattiva, il-Kommissjoni trid intervjeni aktar, ma tistax toqgħod tistoqgħod eh, tistenna biex tara u tittama li l-istat membri se għablu, xi darba. Grazzi nabdi s-sur dalli. Se nipprova nżomm fil-qosor dwar il-drittijiet tal-proprjetà intellettwali. Nista' ngħidilkom li hawnhekk il-kummissarju qed jaħdem ħafna biss fi hawnhekk. Il-koll naqblu rridu nipproteġu l-inventuri tagħna, l-awturi tagħna. Inkella mhux se jkollna eh, eh, xogħol minn ħata tagħhom ma se jproduċu xejn. Ma fl-istess ħin aħna rridu nipproteġuha mod li jagħmel sens, mod li ħajħaffef il-mod kif dan il-prodotti jasal lill-konsumatur. Aħna lek qegħdin naċċertaw illi hemm regoli fis-seħ u jiena nemmen li l-Parlament kollhom l-opportunità jiddiskuti dan fid-dettall fil-ġejni qarib dwar il-rekord kollettiv. Naqbel mis-sieħ ma' Sinjor Gebhardt għanna bżonnu dan il-collective redress għalix aħna nħossu li huwa importanti li li insaħħu l-ADR. U ma rridux inħallu din tal-rezoluzzjoni tat-tilwim illi tittellifna hawnhekk. Jina għalek għet naħdem fuq iż-żewġ kustjonijiet. Majna nixtieq li nibbuttaw fuq l-ADR tal-imoti naraw riżultat kalma għalek hemm jista' jkun imma il-rikors kollettiv qiegħed reġgħeda fuq l-aġenda u għaddin naħdmu fuq mod attiv. Dwar differenzi bejn il-prodotti fil- bejvant u l-punent tal-Europa, naqqa ħadd jaqbel li m'għandux ikun hekk, imma rridu naċċertaw il-standards minimi għalmenu qegħdin jiġu imħarsa. Dan huwa mandat tal-Kummissjoni. Ninżommu standards minimi. Meta jiena mort ir-Rumanija, jiena itkellimt ma' laqdiet ta' konsumatur, tkellmu dwar dan is-suġġett kien nisit jitkellmu wkoll dwar l-ingredienti. Huma li kienu kontra kienu l-fatti hemm prodotti differenti fl-istess pakketjar u dan ovvjament iqarraq bijom għal dak li għal l-kwalità. U dinja hija xi ħaġa li l-unika ħaġa nistgħu nagħmlu hija li nitkellmu mal- min si produċi dan eh, dawn il-prodotti u narawx qed jiġri eżatt. Imma ġara darba dawn l-standards minimi ta' kwalità jinżel hemm ftit naħseb li li aħna nistgħu nagħmlu dwar dan. Rikward il-produttività tal tal-Kommissjoni, speċjalment l-diskussjoni tal-rikors kollettiv li dinja l-gbaran tagħna ta' din is-sema li ta' matat minn mis-sena ser noħorġu xi proposti ġusti dwar l-ADR u fuq il-rikors kollettiv. Grazzi tassew. Well, Commissioner, I want to thank you very much for, uh, for coming this morning. I think it's been a, an... Grazzi tassew tal-leġej ta' unek fostna, Kommissarju. Sib kien importanti li ġej tajdinna x'taħseb, mhux biss tajdinna ftit dwar eh, x'qed taħseb imma biss ukoll tgħidilna kif eżattament qed taħdem fuqhom fuq il-collective redress fuq l-ADR fuq il-dritti tal-konsumatur u shadow reporters fuq il-package travel. Aħna ser ikollna pakkett intensiv ferm fuq u da. U jiena rrid. etna qed nara Jackie Miner u oħrajn hawnhekk li għahna jenħu kost ħafna naqa naħdem magħhom u nipprezzaw il-xogħol tagħhom. Nixtieq li taħkom intukom ċabċipa. Uh, so, ladies and gentlemen, um, we're now moving to another important area of our work, which is uh, related to um, issues around consumers. Issa rigward il kustjonijiet għandu xaqsum ma l-IT. U issu minna u kwart oħra ħajkonna l-komissarju fosna jista' jkun li se ftit tard imma l-Kommissarju se tkun interessata fir-rapport tagħna. Spost fil xun nof ġejja, ġifieri għandna biżejjed ħin. Jina nittama li il-koordinaturi deċidew li kun tajjeb għal xogħol tal-ġajjini tal-komitat li joħorġu bir-reviżjoni fuq il kwistjoni tan-network neutrality. U ħafna minnkom kontu involuti fija di. U pala rapporter fil-parlament mal-drittijiet tal-utent, konna nitkellimna dwar din konna involuti fil-dibattitu. Imma jekk inti taħseb fuq il-koltika ta' telecoms, tibspiċċa teħel fuq ċertu espressjonijiet u naħseb illi importanti li nżarmaw din il-kobba mħabla li għanna qoddimna u eh, qed nippruvaw nagħmlu hawnhekk hemm rapport ta' sew tajjeb naħseb jien. U jekk ħa segwu il-preżentazzjoni ta' Sir Marcos naħseb li pal rapporti kollha li huma tajbin. U kontet naħdem għal xi ħadd li kien jgħidli fejn hu l-glassarji tiegħek. Pal rapport kollha dan għandu lista ta' abbreviazzjonijiet, ta' termini u definizzjonijiet u jekk qed juża di packet inspection u lej DSL inti tkunu tistgħu taqbdu u tivverifikaw permezz ta' dan il-glossarju ma naħseb li hu wkoll esperjenzat biżejjed biex jispjegana ftit dan il-klim terminoloġija teknika, imma jekk intom intomx tekniċi bħali naħseb issibu r-rapport interessanti wkoll, ġifieri dan għajnieh minn eh, grupp ta' persuni li huma sperjenzati ħafna fil-qasam ta' telekomunikazzjonijiet, il-politika tal konsumatur u komunikazzjoniet madwar id-dinja. Scott Marcus huwa direttur li huwa eh, parti minn riċerka eh, u aġenzja li bbażat f'Bonn u ħajtina din il-preżentazzjoni fid-dejki kieġbok. Thank you very much, Mr. Harbour, and uh, let me say it's a... Uh, Grazie. Huwa pjaċir u nur li nkun hawnhekk li kull opportunità illi nindirizza li kom membri tal-Parlament u sinjuri. Slide li mis, li kopri l-lum wara introduzzjoni qasira hija l-sfond teknoloġiku u dak ekonomiku tan-neutralità tan-netwerk kan kun qed nitkellem dwar differenzazzjoni kwalitattiva l mod kif dan jorbot ma' modelli ta' negozju għal ġejjini rilevanti għal tal-Komitat. Għan ifoka wkoll fuq differenza bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti. Mhux biss għall-istruttura tassu imma anke għall-approċċi regalatori fiż-żewġ naħat. U nagħlaq b'xi rakkomandazzjonijiet fil-qasir. Bħala introduzzjoni forsi nista' ngħid li kellna tim tajjeb jaħdem dwar dan. Kenna Professor John Cave u oħrajn. Manħati għaj? indirizzajt il-problema minn perspettivi differenti, kont Chief Technology Officer sa TPE, il-Networking TPE, li dak iż-żmien kien wieħed mill-ikbar organizzazzjoni tal-internet fid-dinja, kont l-espert tal-FCC għal teknoloġija tal-internet u politika dwar l-internet, u hemmhekk forsi tqajt l darba ma' Harbour, fil-preżent jiena direttur tal-regolatori ekonomiċi. Hija kostellazzjoni ta' kwistjonijiet li għandhom uċuħ differenti u għanna nifmuwom minn angoli differenti. Slide li miss, pal-introduzzjoni, naħseb għanna nikkonsidraw li għennet kif niddefinixxu il-neutralità tan-network u li ma tib ta' problemi joħlo u x'disabilit illum. Ma nifxaqsam id-definizzjonijiet, ħafna definizzjonijiet huma possibbli ħafna ġew applikati Waħda minnhom l-abilità tal-utenti tal-internet li jkollhom aċċess għal kontenut l-applikazzjoni tal-għażla tagħhom. Il-mezzi tal-għażla tagħhom. Oħra hija l-idea li t-traffiku kollu jiġi trattat l-istess għal sam kontenut, is-sors u destinazzjoni. It-tielet nuqqas ta' diskriminazzjoni bla raġuni huwa importanti ngħidu illi differenzazzjoni kwalitattiva illi hija fil-qalba tan-dibattitu tan-neutralità tan-network, differenzazzjoni kwalitattiva għandha aspetti pozittivi u negattivi. Tista' tgħin il-konsumaturi u l-produtturi fil-fatt intużat fl-internet tal żmien twil. Sajlimis. Tħassib fuq ksur ta' neutralità tan-netwerk għajmu numru ta' Eh, bizzat uħut għandhom xaqsmu ma' ġil antikompetittiv u l-impatt fuq il-kompetitività, oħrajn teddidi tal-innovazzjoni, uħut marbuta ma' l ta' espressjoni, oħrajn għandhom xaqsmu ma' l-arfin fost il-konsumatur, konsumatur ta' sew jifem u jaf x-servizzet jikseb u oħrajn għandhom xaqsmu għal privatezza. Għal daqstant tqajmu bizzat differenti u l-kwestjoniet li tqajmu xi kultant ikunu prezentati minn eh, persuni appoġġawna ħajja oħra u dawn res u fatti, pero l-affarijiet mhux tant eh, u maċċari u hemm bżonn noqogħdu attenti f'kull miżuri li jittieħdu hawnhekk. Miżuri mhux ġusti se jagħmlu aktar ħsara mill ġit. Għal daqstant hemm bżonn noqogħdu attenti. Naħseb nistgħu nikkonsidraw ukoll perikli huma preżenti fl-Ewropa. Kenna konsultazzjoni pubblika dwar dan, kenna ħafna risposti, inklużi eh, risposti minn Berk, u sabet, il-Komissjoni sabet tip ta' konsens il-jaqdet flimkien l-operaturi, il-dawk li jiprovdu s-servizz, dawk fil-manifattura, imma kellhom du problema bin-neutralità Talent Network fuq l-Unjoni Ewropea hemm l-ebda evidenza l-operaturi qegħdin involuti f'diskriminazzjoni mhux ġusta. Tal-boħra ta' dibattitu bej eh, marbut ma' neutralità. Din l-opinjoni fil fatt jaqblu fuq numru ta' stati membri. Jekk taqraw ir-risposti, nemnu il-dinja sommarju għal dak l-għandu xaqsam l-użu ta' min jiprov din l-internet kien hemm il-menti uħut minnhom kredibbli dwar operaturi netwerk mobli li blokkaw u, u li jeċċaġew għal VOIP anka l imblukkar ta' traffiku ta' file sharing. Berek, illi huwa grupp kollettuf ta' regolatorji Ewropej jaħsbu li l-inċidenti huma rilevanti ma dina kollu jistaw ma jirrappreżentawx ksur fil-neutralità tan-netwerk uħut minnhom jieġu solvuti minnaj proċeduri formali u uħut laqas kien jisoqilhom investigazzjonijiet għal daqstant wieħed jista' jgħid il jekk wieħed jaqgħad dan kollu flimkien x'nistgħu nikkonkludu. Is-sensazzjoni tagħna hi jekk forsi ngħaddu għaslajn imiss Jidher li ftit hemm problemi jew inċidenti dokumentati fl-Ewropa sissa. Ma jidirx li hemm eh, pattern komuni ta' diskriminazzjoni u abużi sistematiċi. Ma dan kollu tħassib li titet bis-serjetà u hemm anke mistoqsijiet pendenti dwar il-ġejjieni wieħed ma jistax jaqbad jitraskura kollox hemm kwistjonijiet li hemm bżonn nirriflettu dwarhom. Issa xtaqt nitkellem dwar l-isfond teknoloġiku Xtaqt inkopri l-Internet Protocol Suite u xi rappresenta servizz ta' kwalità u dawn huma kwistjonijiet importanti għal neutralità ta' netwerk ħafna definizzjonijiet hawnhekk għandhom xi jaqsmu ma' eh, ċertu traffiku eh, favor u xed jiġi aġevolat meta paragunat ma' traffiku ieħor l-internet kif taraw hawnhekk huwa strutturat struttura fuq saffi differenti, konsisti fuq saffi minn dawk l-iktar baxxi f'dan il-diagram għandkom qoddimkom, dak l-iktar viċin il-wired, viċin il-trasmissjoni, Umbat dak il-saffi ta' fuq li għandhom xaqsum għal applikazzjoni il-web browser fil komputer tiegħek fil-fatt huwa l-applikazzjoni nifisa. Is-saffi jikkomunika ma' xulxin, ġifiri dawn ma' sistemi li qed għandhom interazzjoni bejnietom. Il-web browser qed ekonomika ma' l-web server x'imkien ieħor ma tafx fejn u ma jportax fejn. Din il-komunikazzjoni najdu la end to end għaliex huma żewġ ends tal-applikazzjoni ta' komunikazzjoni. Dawn il-saffi differenti jaħdmu minn fuq għal-isfel is-servizzi Fahim mlaħar id-dviġu mill-medium ta' ġismat fizika mill-wajer innifsu. U dan jamluħ kif tistaw taraw skont il-linji vertikali fuq il-graf. Fuq il-min għandkom il-computer personali, fuq il-xelluk, il-server, fin-nofs jista' jkun hemm ħafna sistemi magħrufa pala routers illi qegħdin isegwu traffiku illi waslu l-informazzjoni minn punta li joħroq l-internet sabiex l-informazzjoni tasal fejn tasal punt prinċipali rilevanti n-neutralità tan-netwerk u kif dan routers imexxu l qoddim il-traffiku kif jiprioritizzaw kull pakket u anka fil t rari fejn kunem hemm wis traffiku x'informazzjoni se jgħaddi x'inhu l-aġir permessibbli f'netwerk bħal dan. Slide mis? miss? Il-performance fin network għanna komponent importanti, il-bandwidth, u il net kemm huma kbar il-pipit fin-network, x'kapaċità għandhom, kemm il-bit fil-sekonda jistgħu iġorru. Oħra xi ħaġa li ma tantx għandek kontroll fuqha il-propagation delay, jiġifieri distanza ta' traffiku kemm irid jivvjaġġa u anka il-veloċità tad-dawl u li ma tistax mora eh, toħloq xi ħaġa aktar veloċi minn hekk. Queuing delay, jiġifieri kemm id-dum tistenna fi queues differenti, speċjalment fil-routers illi qed iġorru traffiku. U prioritizzazzjoni tista' anka tinfluenza xi tiġri hawnhekk. Il-medja ta' dewmin hija importanti manka l-varjabilità ta' dewmin li għandek bżonn u Per eżempju, konverzazzjoni bejn żewġ ilħna hemm bżonn il pakket jasal u jiġi lura f'ħin deċenti qed nitkemmu hawnhekk fuq xi ħaġa ta' statistika wieħed irid iħarsejn il-medju l-varjabilità. Finalment għandkom di kwistjoni tal-packet loss. Jiġifieri każijiet fejn pakketti intremew il-netwerk f'dan il-każ jista' jagħmel meta Eh, il-proċess ikun miex kif suppost. Mhux qed nitkellmu fuq falliment hawnhekk dan ma' proċess normali. Stajlinis? Dawn mhumiex affarijiet illi tista' tara fiżikament, huma affarijiet illi rajt bħala eh, dizinjatur tan-network bħala utent m'għandekx ta' tikkaż dawn il-karatteristiċi ma' l-applikazzjoni in-nifissa, għal dawn il-kwalità tas-servizz u parametri dwar il-kwalità tas-servizz huma importanti ferm. Imma l-mod kif ħallu impatt fuq hekk għandu x'jaqsam dak li qed tagħmel ċerta applikazzjonijiet huma sensittivi għat telf u għaddew minn oħrajn ftit inqas jekk tibgħat email u jkun hemm dewmien ta' ftit sekondi u ftit minuti jista' jkun ma ma tkunx problema jekk qed tagħmel voice over fuq l-internet Eh, dewmin jista' jkun problematiku. Dewmin tektar aktar minn 150 millisekonda jikkawżaw problemi numru dil-kamra jiftakru komunikazzjoni bis-satellita minn naħa l-oħra tal-Atlantiku dan waslu għal dewmin ta' 170 millisekonda. Huwa komuni f'każ bħal dan illi żewġ persuni jitkellmu f'daqqa U għal stant l-applikazzjonijiet id-dew min jot għal-video dan jistaq ma jotx. Video li ġej minn naħa waħda jekk l-utent jista jistenna u jittollera dew min ta' ftit sekondi jista jkun e, iwassal għal insensitivita lejn dew min. Jista jkun hemm buffering fis-sistema. IPTV jekk stenna risposta immedjata meta jkun hemm tibdi fiċ-channels, ħaġa importanti wkoll. L-importanza ta' dawn il-karatteristiċi tiddependi ħafna fuq l-użu Għaddu issa għall aspett ekonomiku. L-sfond ekonomiku tan neutralità tan netwerk tinvolvi tliet komponenti. L-ewwel għandu x'jaqsam ma' differenzazzjoni ta' kwalità, it-tieni foreclosure u t-tielet Sfiq bżemx naħat, u sided markets, il-kol differenzazzjoni slightly miss, differenzazzjoni ta' kwalità, ħaġa li il-kol familjari maħħa, ma nsibuwix stramba li morru l-istazzjon tal-ferrovija jew l-aeroport u jkollna l-għażla bej l-ewwel klassi tini klassi dawn jiġu prezzi differenti ovvjament din ħaġa li nifmuha perfettament għal ekonomista di tip ta' differenzazzjoni, differenzjament ġeneralment jisaxħax mhux biss il welfer tal-produttur imma anke tal-konsumatur. Dan ifisser konsumaturi għandhom iktar għażla. Madana kollu jista' jintuża partikolarment mod li jista' joħloq dannu għall konsumatur Slide, please. Thank you. Slide li jmiss, It-tieni ekonomiku fenomenu, fenomenu ekonomiku e, foreclosure. Dan ukoll importanti għan neutralità foreclosure hija l-kelma li nużaw meta entità ekonomika kumma kumpanija li għandha eh, saħħa fuq is-suq f'settur wieħed jipprova jifrex is-saħħa tiegħu settur ieħor illi suppost ikun hemm kompetittività fiħdanu. L-eżempju li ġibta hawnhekk aħsbu fil-każ fejn qiegħed qudiem il-kompjuter tiegħek u tista' tuża numru ta' search engines differenti, Google, Yahoo, Bing, li trid. U ġerment il-komunikazzjoni tiegħek għal daw servizzi jgħaddu mill-broadband tiegħek għal fornitur ta' search engine ukoll jista' ma jkunx l-istess bħal tiegħek. Jekk min jipprovdi l-broadband eh, u l-provider ta' broadband u l li tista' tuża jekk huma eh, għandhom ftehim ma wieħed mill-fornituri oħrajn jistgħu jagħmluha possibbli għalik li tilħaq l-oħrajn. Nkonsidraw il-każ ukoll jekk wieħed minnhom jixxel l-ieħor immaġinaw li jaħu jixtru il-provider eh, tal-broadband lokali tijak u jamlu għan possibli li tilħaq il-Google. Xaktarx ma jġri xena li pal dan, pero xaħġa li tħassibna xek. Jek ikun hemm rabta bejn is-servizz u n-network. Affiljazzjoni jew anka eh, xiri u proprjetà wieħed ovvjament jista l-lum jazel server fuq jor bello, jekk ma dan ma jissirx, jekk l-affarijiet jinbidlu dan ikun detriment tal-konsumatur. Jekk xaħat jiprofa jimblokka l-aċċess tiegħi għal Google u jkolli għażliet oħrajn u jekk ikolli low switching costs, mela allura x'aktarx illi l-provider tiegħi ma jgħabillux li jiblokkani, għax nista' nibdel il-provider U bekk dan it-telf jiddisciplina l-aġir tal-provider f'suq -so kompetittiv. It-telet aspett ekonomiku swieq li għandhom żewġ naħat two-sided markets. Xaġa ġdida fid-dinja ekonomika l-internet eh, nistgħu naħsbu fuq b'dan il-mod. F'suq zewċ uċuħ għandek pjattaforma li jorbot iż-żewġ naħat tas-suq. Waħda mill-eżempji komuni hija eh, xandir bit-televiżjoni fi għandek eh, xandir li jorbot lilek il-konsumatur ma dawk li qed jagħmlu l-pubbliċità, dawk li qed jagħmlu reklamar. Dan il-każ U ma dawk li qed jagħmlu reklamar li jħallsu inti bħala konsumatur f'termini ġenerali minn tħallas xejn qed tikseb servizz b'xejn. Fis-swieq konvenzjonali biex inti tikseb servizz b'xejn, ġifiri bispejjeż bar, tkun ħaġa irrazzjonali, madonna kollu f'suq b'żewġ xuċuħ, e pjattaforma tista' tagħmel dak kollu li hu meħtieġ biex tiżgura li żewġ naħat tas-suq jersu li b'xurxin u il-ħlas jista' jsir minn naħawata tas-suq jew oħra, li mhux neċessarjament ħaġa ħażina. Hemm linja ta' ħsieb ekonomika li titratta dan u tajjeb anke nanalizzaw di problema. li tħassib dwar in-neutralità jista' jkunu anqas problematiċi jistgħu iktar ikunu kwistjoni ta' min għandu jħallas. Is-sem ta' tħul fil-industrija jekk dan għandux jitħallas mill konsumaturi mill provider u kol kif il-profitti għandhom jiġu allokati u mifruxa. Next slide, please. Slide Amis. Dan kien l-isfond, issa. Kif jorbod dan mal-modelli e kif qed nimxu dim dana kollu. Tulejn model tajjeb distingu numru ta' modi kif l-industrija b'mod ġenerali tista' tiżviluppa. Stajli misik joġbok? F'tulejn model għandek minn kull provider, minn kull provider tal-broadband għandek naħa marbuta mal-internet pubbliku, ġifiri servizzi kollha li tara llum permezz tal-internet, bl ta' servizzi pal IPTV, il-televizjoni fuq l-internet u il-VOIP, dawn huma servizzi li għandhom ftiġi speċjali marbuta ma' kwalità u qed jista' faċilment jimmaġina dinja fejn għandek internet pubbliku, jeżisti bis sweet eh, l-interface ta' broadband tiegħek ma' VOIPs u IPTV. U għadan xenarju, xenarju ma' bazzikament ma naħsibx u ġa qed jintuża b'mod estensiv. Dan nafuh minn studji tagħna u l-affarijiet ħarġu ċari hawnhekk. Għal daqstant dan qed jiġri diġà bħalissa imma jirrapprezenta priorità fiħdan in-network ta' providers individuali. Slajlimis, ħarisna lejn erba evoluzzjoni possibbli tan-network. l xenarju ta' ftit tibdil meta mqabbel mallum, lum possibilta oħra hija li it-tulejn model tkompli tiżviluppa minħabba li l fejxa tkun aktar wiesa wkoll għaliex qed nitkellmu fuq mudell ta' negozju akbar minn dak tal-lum. Nkoll li dan l-lejn prioritarju jisir disponibbli għal providers ta' servizz oħrajn. U raba il-garanzija ta' servizz sentu għandisru possibbli għall-internet kollu kemm hu għall-internet mod ġenerali sabiex dan iseħħ il-konnessjonijiet irdu jkunu konxi ta' servizz u jipreservaw. Din xi ħaġa li kienet fattibbli teknikament ta' żmien twil, ma dana kollu ma ġiex implementat għal numru ta' reġunijiet ekonomiċi u kommerċali. Dawn huma koperti fil-rapport u les nirrispondik għaw uħut minn kam għandhom mistoqsijiet din ħaġa illi sissa ma ġraċ kemm huma realistiċi dawn xnari differenti. Fl-aħħar tal-graf nista' nurikom estimi li Cisco Systems, kumpanija ta' produċi routers, eh, produċiet u hawnhekk tistgħu taraw business managed IP u waħda mexjem il-konsumatur u għum għandhom estimi ta' li ma se laħqu l-estimi huma plawzibli, huma kredibli u juru tkabbir. Ma danna kollu ma jurux tkabbir illi jimplika illi il-lejn ta' internet pubbliku se jiġi eliminat. Dan il xenarju Rizultati xenari differenti dak li konċerna il ikon ġajna affarijiet differenti. Hawnhekk għandkom xenarji differenti, punti li qajjimna fil-bidu, x'kwistjonijiet kienu qed iħasbu l-aktar il-pubbliku. Fuq teddidi tal-kompetizzjoni, probabbilment, it-tieni ta' dawn il-ħames xenarji fejn il-service lejn jikber imma minnajr tibdil fil-modelli tan negozju Xedda ktar ġdint tkun iktar problematika l-kompetizjoni għax timplika illi l-lejn ma jġiex eh, miftuħ però jisir predominanti. Il-graf li użajt li urejt issa ma jurix li din hija dominanti u li fuq medda twila ta' tista' tiġi eskluza. About the managed service lane opening up. Dwar il-ftuħ tal-managed service lane, riżultati jistaw jkunu iktar pożittivi Diġa hemm eżempji illum ta' per eżempju bitstream li għandu distinzjonijiet bejn livelli differenti ta' kwalità eh, ta' servizzi forma ta' aċċess għal network. U dawn huma ukoll għal VOIP. Ix-xenarju li l-iktar jista' jkun attrajenti fejn l-interkannazzjoni tiftaħ networks kollax għal darboħra teknikament din il-ħaġa kienet viabli għal mill-inqas 12 sena imma ma nasibx li din il-xi ħaġa tista' sseħħ b'mod faċli ħafna. slide li miss. Iva, għalhekk issa nixtieq nitkellem dwar u nqabbel l-Unjoni Ewropea mal l-Istati Uniti. U hawnhekk nixtieq niġbed l-attenzjoni tagħkom l differenzi fl-istruttura tas sew Umbat differenzi fil-qafas regolatorju, umbat l-applikabilità differenti tal-liġi tal-kompetizzjoni. Mela, l-istruttura ta' swieq il-maġġoranza tal-djar fl-Istati Uniti għandhom l-għażla li jirċievu il-broadband jew minn television tal-kabel jew inkella fornitur ta' telekomunikazzjoni. Iva possibbli dan fl-Unjoni Ewropea ma inqas possibbli. Il-broadband kabel jasal għal 38% ta' djar fl-Istati Uniti, ehm, sell u FTTH 30% e skont id-data tal-2010 tal-FSS. Hemm ħafna fornituri kompetittivi. Dawn il-fornituri kompetittivi ehm, l-użu tal-LLU Shared Access Bitstream. Dawn jippermettu kompetitur joffri servizzi permezz ta' network. Dawn l-affarijiet et eh, jiebu bil-mot il-mot f'dawn l-aħħar 10 sin u qed mm, nitkellmu dwar inqas minn 2% tal-DSL li qed jiġu provduti b'dan il-mod, jiġifieri l-maġġoranza tal-Amerikani għandhom għażla bejn fornitur tal-kejbel u fornitur tal-telefon. Ma dawn huma l li għandhom ħafna Amerikani jużaw il-broadband mm, tal-mobiles imma fil-maġġoranza tal-każijiet aħna u hemm ħafna wkoll informazzjoni li se tappoġġa dan si ikollna komplement ekonomiku u mhux sostituzzjoni. Jiġifieri għandhom il-broadband tal-mobiles flimkien ma' broadband fiss, jiġifieri mhux mux xaħġa li tiġi minn flok, ġifiri xorta wahda jużaw il-broadband fiss. Issa jekk inqablu dawn mal-istruttura tas-suq eh, fl-Unjoni Ewropea, intkom fl-Europa għandek eh, struttura kompetittiva iktar onja il-kopertura tal kabel eh, mux eh, indaqs fost l-istati membri differenti kif tafu għandkom ħafna kopertura per eżempju fl-Olanda, fi Fjandri, fl-Ungarija, Rumanija, l-Bulgarija imma ħafna oħrajn għandek ftit kopertura tal-kejbil per eżempju fl-Italja, un il- soluzzjonijiet kompetitivi li tkellimt dwarhom qabel LLU shared access bitstream dawn ma tantx għandhom sem eh, enormi eh, jekk inqablu l-affarijiet mad DSL U fl-Ewropa tistgħu taraw hawnhekk għandna graf mill-Kummissjoni, jiġifieri mill-15 rapport ta' implementazzjoni tistgħu taraw li f'ħafna pajjiżi mm, sem enormi tal-linji huma provduti mill-kompetituri. Imma hemm differenzi bejn l-istati membri, hemm xi mill-istati membri milli għandhom ħafna sem, hemm xi stati membri li għandhom ftit Eh, isma ftit eh, broadband li eh, jiġi fornit permezz tal-kompetitturi. Ġifiri dawn huma differenzi fis-swieq u dawn il-swieq huma differenti. Issa jekk inħallsu anħarsu lejn ir-regolamentazzjoni, regolamentazzjoni ikkawżata u konsekwenza ta' dawn. Fl-Istati Uniti mandekx il-konċett li għandek għawnek iġifiri ta' seta vissu eh, li mm, eh, tixpruna il regolamentazzjoni Din l-ħagġa ma tantx teżisti fil-liġi tal-telekomunikazzjoni tal-Istati Uniti. Fl-Istati Uniti għandek distinzjoni bejn is-servizzi ta' telekomunikazzjoni u servizzi ta' informazzjoni. Is-servizzi ta' telekomunikazzjoni eh, kelma legali iġifiri tfisser il-forniment ta' informazzjoni u servizzi. Is-servizzi ta' informazzjoni isaħħu dan is servizzi u jagħtu valur, pereżempju trasformazzjoni, il ħazna imma fl-Istati Uniti mm, forsi ħaġa stramba il-komunikazzjoni permezz tan network tal-broadband ġiet klassifikata bħala servizz ta' informazzjoni ġifir ma kienieċ irregolata. Bekk l-użu ġaffetwat b'mod ħażin, ġifiri tal-soluzzjoni eh, kompetittivi, eh, per eżempju l-LLU. Umbat l-obbligazzjonijiet eh, ta' kontra diskriminazzjoni li traffiku kollu jena ta' l-istess trattament dawn dan app minħabba dawn it-tibdiliet. Slajt li jemess pala riżultat mela fil-moment meta il-neutralità tan-network eh, saret kwestjoni importanti mill-banda il-konsumaturi eh, tal-Stati Uniti kienu inqas protetti mill-kompetizzjoni u mill-banda l-oħra kienu inqas protetti eh, mir-regolamenti għax mm, ħafna mit-tifsira tal-regolamenti eh, ebet minħabba dawn id-deċiżjonijiet għalhekk l-FCC tal-Istati Uniti ħasbu li xi ħaġa importanti f'Diċembru tal-sena l-oħra li joħorġu bi sentenza dwar l-internet ħarġu bi regoli differenti, pereżempju regola dwar it-trasparenza din ir-regola ma tantx eh, regola differenti pal regoli li għanna għawnek pala parti mill-revizjonijiet tal-2009 eh, fil għafas regolatorju għal telekomunikazzjoni. Tini regola regola no blocking, iġifiri eh, dawk li fornu il-broadband ma jistawx imblukkaw l-aċċess. Regola b'saħħitha kienet applikata għal operaturi tan netwerk fissi forsi xi ħaġa li jinsejt innizzel fil-slide kienem u koll verżjoni simili għall-operaturi tal-mobiles u ma ma jistawx jimblukkaw aċċess għal siti eh, fil-internet tal-internet jew inkella jimblukkaw ehm, aċċess għal VOIP jew eh, l-istess ħaġa għal television jew permezz tal television ikun ikunem kompetizzjoni bejnietom u ehm, dan il-punt jorbot mal- Eh, seta' fuq is-suq. Umbat it-tielet regola li ma jistax ikun hemm diskriminazzjoni mhux uh, raġonevoli jew bla mm, ebda raġuni u jiena naħseb li dawn se jsibuha sfida sabiex jiddefinixxu id-diskriminazzjoni mhux raġonevoli. Uh, mhux faċli li toħroġ bi linji gwida. Għalek, għawnek, fl-Europa nafu li jem dispozizjoni tal-acċess kompetittiv, għanna għafas regolatorju differenti, għanna revizjonijiet għal għafas regolatorju li ġew għaf l 2009 u trasposizjoni kienet il-bira kien hemm deċiżjoni li għan tal-politika Ewropea li l-utenti jrid ikollhom aċċess għal kontenut applikazzjonijiet u servizzi li jażluma it-tieni li jkun hemm obbligu għal fornituri li jinformaw l-utenti dwar il-prassi tagħhom jew il-pratika tagħhom dwar il-ġestjoni tal-traffiku u mbagħad mm, ir-regolaturi nazzjonali jistgħu jimplementaw jekk hemm bżonn obbligi ta' kwalità minima tas servizz dawn huma ir-regoli. Il-liġi tal-kompetizzjoni fl-Ewropa tista' tkun effettiva għal dak li għandu x'jaqsam ma' neutralità fl-Istati Uniti mhux xi ħaġa effettiva. M'sentenzi li ħarġu mill-qrati tal-Istati Uniti li qalu li liġi tal-kompetizzjoni ma tistax tiġi użata bħala kawża fil-qorti f'każijiet fejn il-liġi tal-kompetizzjoni tal-komunikazzjoni, skużawni, irrelevanti għalhekk il-liġi tal-kompetizzjoni e, mhux rotta li dawn jistgħu jissegwu. Dwar rekomendazzjonijiet tiegħi u eh, daqsen nagħlaq il prezentazzjoni tiegħi u ma naħsibx li dawn huma differenti ħafna minn um, affarijiet li l-Kummissjoni ipproponit. jew minn um, dak li l-President Obama ippropona. Ġifiri ma nkomplux ma nix nimponu iktar obligi ta' neutralita ta' networks. Aħna nazbu li ikun hemm bżonn ta' riċerka ta' politika u teknika għalli bekk eh, insaħħu l-effettività ta' trasparenza tal-konsumaturi rridu namlu iktar riċerka teknika ħalli kif nistgħu aħna nikwantifikaw il-performance tal-internet dwar l-standard minimi tal-QoS fil-fema tagħna l-istati membri m'għandhomx idea dwar kif jistgħu jimplementaw dawn jekk hemm bżonnhom u għalhekk forsi hemm bżonn ta' iktar riċerka hawnhekk f'dan il-qasam. it tillet punt aħna nażbu li xuħut minn dawn l-oqsma fejn smajna mill-proċess ta' konsultazzjoni li kien hemm it-ħassib dwar il-VOIP u l imbulukar u li hemm lasijiet differenti ġifir nistaw nkomplu nistudjaw dawn l-affarijiet qed jiġu studjati u dwar iktar passi li għandhom jittieħdu irridu naraw eh, eh, li xinu għal pass li jemis jekk l-affarijiet li ehm, ġo implementati fil-2009 ma jaħdmux fil-prattika. Għalek, sena il-prezentazzjoni tijaj. Grazie ħafna, grazie ħafna l-prezentazzjoni tijak eh, komprensiva ħafna u ovvjament dan il-komitat kif inti stess et kien responsabli għal l-elementi sostantivi tal-direttiva dwar l-utenti eh, li li direttiva li ġabet magħha l-kwalità trasparenza e salvaguardi kif ukoll miżuri ġodda sabiex il-konsumaturi jistgħu jbidlu il-fornituri mod iktar malajr u e, kien hemm ukoll punti dwar il- il-tul tal-kontratti għax jekk il-kontratti jkunu twal ħafna ma jistawx jimbenifikaw minn teknoloġija Eh, li tiżviluppa malajr ħafna. Daqt se nitkellmu wkoll dwar l-implementazzjoni għalhekk se niftaħ id-dibattitu għal mistoqsijiet se għandkom 10 minuti ma qabel ma nagħmel dan nixtieq ngħid li vera nilqa' l-fatt li għandna żewġ gruppi ta' eh, nis li għat iżuru l-parlament eh, Signora Lagrip u Sur Gorin, il-gruppi ta' Sur Gorin li għadhom kif Inaqdu maħna jekk intkom tużaw l-internet u eh, naħseb li ħafna minnkom tużaw l-internet għal ħafna affarijiet Facebook u oħrajn dawn il-prezentazzjonijiet huma interessanti għalikom. U daqt eh, se tingħaqad maħna il-Viċi President tal-Kummissjoni, Sinjura Cruz, li se titkellem dwar il-ħidma tal-Kummissjoni tal-Futur. Jekk għandkom xi mistoqsijiet dwar xi mm, Eh, kwistjonijiet li ehm, ħarġu qed nara li Christian Enstrong hawnhekk ehm, jiet hawnhekk magħna u ehm, ninstab ċert li għandu xi mistoqsijiet li jixtieq jagħmlu imma ovvjament jekk hemm xi eh, kollegi li jixtiequ jitkellmu jistgħu wkoll imma l-ewwel sena din mikrofon l Christian Armstrong. Iva, grazzi, ma tantx għandi xi mistoqsijiet għax ir-rapport huwa wieħed ċar Jiena nixtieq najt li naqbel b'mod partikolari mal inti tkellim dwar l-innovazzjoni u għalek Jiena naħseb li dan huwa l-punt l-iktar ċentrali għal dak li għandu xieqsam għal eh, konsumatur aħħari mela rekwiżiti ta' informazzjoni, eccetera. Iva, dawn jistgħu jisolvu l-problemi, imma tħassib prinċipali tiegħi li eh, Skype li miss, per eżempju, eh, Skype Europej, Europew li jmiss, probably probabli kumpanija żgħira fl-Ewropa ħadd ma jaf eh, nimna se tkun din il-kumpanija jekk aħna se nispiċċaw f'sitwazzjoni li kumpanija żgħira li forsi m'għandix eh, suċċess iva tista' tibda l-affarijiet imma mbagħad meta il suċċess mm, eh, jibda jisir mbatt il-kompanija ta' telekomunikazzjoni kbira eh, tmur fuq din il-kompanija zara tajda vera ħassara jekk se jkollkom intkom xi dowmin u bekk nkunu vera et nirrovinaw il-ħolma tal-intraprenditorjat iż-żajr għalek ħafna mill-startups iż-żar iltaqgħu ma' dawn il-problemi jekk din sir norma mhux l-eċċezzjoni mela dan huwa ta' tħassib. Ovvjament ma kienitx mistoqsija imma kumment. Grazzi. No, I think it's a relevant comment if I can perhaps just supplement. Dan il-kumment eh, kien relevanti ħafna forsi nista' nżid mal-kummenti tiegħek għax eh, kwestjoni eh, kruċjali palissa li ġiet inqajma kwestjoni li torbot ma' din il-prezentazzjoni l-aspet il prezentazzjoni l aspet tal mm, modelli ekonomiċi eh, nishtiq jiena nkom li Sir Marx jitkellem iktar dwar dan il-punt. Kif wara fit ċart tiegħu kumpaniji bħal Google, Yahoo, oħrajn li jagħmlu kummerċ um, bi liħ permezz tal-rikma l-amar imma mbagħad dawn isserħu fuq il-fornituri differenti ħalli n-nies jgħaddu l-messaġġi tagħhom lill-konsumaturi dawn li qed jinvestu eh, f'dan it-tip ta' trasferiment qed jgħidu aħna x'sen igwandanjaw aħna ntil iżolati għal ġisem tal-liħ sabiex niprovdu il-kwalità u dan huwa l-argument ta' Skype, Skype operatur kummerċjali u kif inti stess qed il-VOIP jirrikwedi eh, kwalità għolja ta' transmissjoni u dawn qed jikkompetu mm, mal-fornituri, ġifiri għandek mudell kompetittiv u mbagħad inti saqsejt jekk dawn il-fornituri jistgħu jitolbu l-flus li peress li qed jagħmlu dawn it-trasferimenti fi Skype u rritu ikun hemm xi eh, u hemm xi diskriminazzjoni għax eh, dawn il-kumpanija huma regolaturi. Ġifieri xtaqtiedna nieħu idea sens ġifieri fejn eh, nistgħu niġu nitluba li nintervjenu b'mod iktar attiv għax se jkun hemm iktar tensjoni bejn l-atturi differenti. Fi su so, uh, kompetittiv eh, iva se tkun possibbli li nitlu fis-suq kif smajna missur Sur Emstrom. Iva nistaw nġildu kontra diskriminazzjoni permessa setat li janna u naċċertaw li janna ħafna eh, kompetizzjoni. Il-ridu naraw jekk se jkunem moviment minn miniforni telekomunikazzjoni sabiex dawn jibbilanċjaw il-liħ ekonomiku taqom u din se tkun ta' sfida u dak li se jkollna aħna fuq l-agenda. So before I give the floor back to Scott Marcus. Qabel ma nadi mikrofonu lura lil Scott Marcus ħalli jista' jwieġeb forsi hemm xi kollegi oħra li għandhom xi eh, mistoqsijiet iva. Scott naħseb inti mm, għandek ħafna informazzjoni għalhekk eh, naħseb li mm, Se niqfu għaw mill A very astute. Iva fil-fat kien mistoqsijiet ta' sew tajbin per taqlija. Itħassib u għawet leġitmu għax jek il-network jista' jgħet bħala gatekeeper ġvja s-sis tal-adħul, mela jista' jxekkel is-suq. Għalix jista' jkun li ma jkunux jistgħu jitsu teknoloġi ġodda, jista' jkun kumpaniji, jkun hemm kumpaniji li waslu biss mal-ewwel fażi tal-proposti tal-kummerċ tagħhom u tan-negozju tagħhom. Rikordi tas servizzi hija komplikata bċa għax minnaħa il-fornituri ma nistgħux ngħidu li dawn mhux qegħdin jiġu mħallsa mis-servizzi għax kull wieħed qed jiġi mħallas mill-konsumaturi u servizzi li jiġor. Jiġifieri dan huwa l-mudell predominanti llum. imma l-fornituri u koll qed jitolbu qed jgħidu nistgħu nagħmlu dħul minn naħa l-oħra tas-suq jek inti tiftakar is-slides li jiena tal-lajt għandek żewġ service providers, wieħed mill-konsumatur u l-ieħor eh, għal-website jew is-search engine jew xi jkun. Forsi daw ma jkunux istess fornituri, pereżempju dak li jtini il-service tiegħi tal-broadband ma jfissirx li bil-fors għandu relazzjoni kontratwali ma' Google jew Yahoo Veri dinja ta' ħafna drabi talba għal talba eh, fejn ma jkunx hemm relazzjoni kontrattwali. Rigward il-miżati għal Skype, per eżempju, jekk hemm kwistjonijiet ta' IP illi tqajmu minn barak mill eh, Skype innifisom, konsumaturi u koll. Ah, dawn huma l-aħħar l-iktar l-iktar kommenti riċenti. U siru jisiru serji dawt dan l-elementi. Jekk qed nitkellmu dwar il-provider li jifċarġja ammont għal twassil ta' servizzi tiegħu, jien ma naħsibx illi dan ħajwassal għal kwistjoni ta' kompetizzjoni għax għalija Dan hija sempliċiment ta' diskriminazzjoni ta' kwalità fi prezzijiet, ġifieri jekk huma ħaj ċarġjaw uh, iktar konsumatur tal-suq uh, tal-li huma jipprovdu servizz iktar jaġel huwa normali, imma mbagħad il-problema hija meta jkunu jridu jiċċarġjaw ukoll in-naħa l-oħra tas-suq. Għafġoħra naħseb li kollegi tagħna ma interessati ferm fiha di. Inti wkoll semmejta parzialment fuq il-blocking u l-peer-to-peers. Għana kena konna diskussjonijiet oħrajn, diġa kena diskussjonijiet imqaqla fil-dawl tal-pakket ta' telekoms rikward il-ksur ta' drittijiet tal-autor u ovvjament kristi jonijiet dwar traffiku peer-to-peer. U dawn u kolla il-koll jidtlu f'dik li Nasab l-ewwel każ fi istati Uniti kien minħabba li wieħed mill-operaturi tan-netwerk għal dan il-traffiku peer-to-peer mhux servizz li aħna nixtiequ naraw priorità għaliex eh, dan qed jeħtieġ ħafna bandwidth. U dan ħannaqaslu l-pass għal dak li hija l-kwalità. Bidin l-ewwel kwistjoni fin neutralità Punti ħol inti ma koprejċ, biex nara l-evaluazzjoni tijak dwar kif nistaj dan niputaw il-qoddim u kol kustjonijiet dwar kif nisnaf li ħafna semmija minna wara l-internet. Jow kollu maċċessa l-internet. Li jridu jkollhom il-providers ikollhom iktar responsabilità għax il-networks tagħhom endom qed iġor traffiku illegali. U dan għandu xaqsam ħafna ma' neutralità fuq l-internet. Hemm ċans li nsolvu di problema jew se tibqgħu ma għal dejjem l-internet li għandna. Naħseb illi kont qed nipprova ma nitkellem dwarhom fir-rapport. fl-Istati Uniti. Wieħed hemm ċertu liġijiet eh, li ma jirregolaw il-kontenut illi inti tirġi fuq internet. Mux il-traffiku kollha peer-to-peer huwa imur kontra dritt tal-awtur, hemm ħafna peer-to-peer traffiku peer-to-peer li huwa leġitmu. Imma raġuni la, la fil-Stati Uniti in dan il-kompetizzjoni mal-cable broadband provider ma kienieċ għax. Insomma, huma marbuta mal-fatt li kienu qegħdin jindaħlu mal-traffiku peer-to-peer. Imma l-mod kif għamluh kienu qegħdin jimblukkaw ħafna mill-uploads ta' traffiku. Ma jnotifikawx il-konsumaturi tagħhom li kienu qegħdin jagħmluh. Il-fatt eh, ċaħduh l-ewwel darba li din ħarġet fil-medja Ġifiri, hemm kustenijiet ta' kustenijiet ta' riklamar illi joħroġ ċertu kustenijiet li ma kunx kolla jgħaw taħt il-copyright. Ma jina ma ħadsibx wis dwara, ma jekk inti tibda mi premessa illi diskriminazzjoni tal-kwalità tista' tkun leġittima sakemm jekk ilija għal raġunijiet validi u konsumatur jaf biha, mela wieħed jista' jasem illi traffic codes ta' traffiku peer to peer huma inqas importanti dak li ħin inqas inqas per eżempju li huwa l-voice over jew l-email. Ġifieri jekk il-problema hija jekk inti tibblokka it-traffic u e, ma tgħidx il-konsumatur tiegħek. Grazzi, jina qed <laughs> daħlek diskussjoni x-kollegi tijaj daħra ma jridux jidaħluk f jgħamluk mistoqsijiet u Sinjora Cruz eh, ġeja. Allura ħana melek mistoqsija oħra. Meta tkellimt dwar it-tifsiriet tan neutralità tal-internet, inti semmejt li hemm min joħoss li trota fuq l-internet u nikwota me prezentazzjoni tijak illi il-traffiku kollu fuq il-net jieġi trattat ugwalment, ikux ikun kontenuti u destinazzjoni tijak imma issa, essenzialment inti jek li mux il-kas, għax għatma kien il-kas fuq l-internet. Nxfir l-ideja li ximdaqiet il-traffiku kollu ugwali, ja kustjoni u jew kunċett teoretiku imma hemm lobby groups illi jikdbu dwar il-fatt ma tattiv illi problema li għandna jalli huma jridu li traffiku fuq l-internet ikun indaqs. U għalhekk huma jridu u essenzjalment irridu l-leġislazzjoni biex tirregola din. X'taħseb dwar din fi kontest tar-rapport? Jiena nissospetta li għandek kumment dwar dan imma. Nasab li dinja waħda mill-kustjonijiet kruċjali rigward il-messaġġi li aħna qed nitolbu leġislaturi jitkellmu dwarha. Iva, il-perspettiva tiegħi minn la tekniko ekonomika hija li tin tifsira hija ehm, ħażina. Hemm ħafna argumenti ekonomiċi li xi differenzjazzjoni hija ta' valur konsumatur sakemm mhux marbut ma' diskriminazzjoni mhux kompetittiva li jista' jbenefika l-konsumatur. Kien hemm argumenti fil-konferenza stampa, fil-stampa u fil-medja eh, u fil-literatura li tinkiddeb li dam u il-kas, imma dam dan imma ħabba ħafna minn nies ma jaffux x'inhi l-istorja x'fuq livell ta' riċerka, jekk tagħmel riċerka. riċerka priorità ta' speċifikazzjoni tal-internet tal-1980 li inti tħares lejn l-ARPANET li ġi qabel internet l-ewwel switches inbnew minn kumpanija ħeddim tal-jom l-IBBN fl-1969 u dan imur lura dan ikon għall-Università ta' South California 1973 ġifiri li d-deja li l-kol ta' servizzija xaħġa ġdida l-internet hija ħażin ma li sar ovvjament kien ħasseb ħafna dwar din il-kumpanija tiegħi kienet tagħmel twassil l traffiku għal eh, voice għal militar fit-tmeninijiet, disajnijiet storja rikka ta' dan it-tip ta' twasi prioritizzata u l-ideja illi tmur kontra il-prinċipju ta' li twassal mill-bidu tal-aħħar end-to-end mur kontra eh, l-istorja tagħha. U nistgħu naraw mill-riċerka li sens illi tagħmel prioritizzazzjoni għat-traffiku sakemm ma jkunx hemm diskriminazzjoni. Thank you very much indeed for coming and Nixtieq ningrazzjak tassew tal-li ġejt hawnhekk fostna tippreżenta dan istudju. Dan huwa studju li tassew nasab tieħdu gost illi taqraw. Jiena wieħed minn daw partijiet interessati, wkoll tabni kif tajt kopja l-kummissarju għax naħseb illi jista' jkun illi kunti taqraħtu lil weekend u tagħmel taqsira eżekuttiva, imma rrid ngħid illi aħna nappoġġaw il-konklużjonijiet tagħkom fid-dokument kif ukoll fis-summit dwar tan net neutrality. Qatt minna kienu voluti. U di importanti għal program tal-ħidma tal-ġejni tijak. Ġifiri, Sur Markus, nasib ħaq iktar tal-isforzi kollha tijak tal-li ġejta hawnhekk fostna. Għalek kollegi, naddu issa għal diskors tal-komissarju għaxi uh, unek uh, zgur jiex uh, dawa darba li edha unek fosna għawn i għat tkellimna f'kuntest ta' tal dak li għedin għedin tamlu ma komissarju oħrajn fuq il-programmi tal-futur ta' konti ġakenna s-sirju simitar u koll s-dalli maħna. Jiena kontent ferm li qed l-opportunità li tispreżentanna wkoll il-programm in-naħa tiegħek. Mbagħad ikun hemm mistoqsijiet. Fidejk, grazzi ħafna tgħid Sinjura Cruz. Lodu tajba kulħadd. Jiena tassew kontenta li qed hawnhekk fostkom għax inħossi li nistgħu nikonna skambju ta' skambi ta' opinjonijiet nista nieħu id-dajat ukoll minn ħatakom noqgħod nirifletti fuqhom. Imma qabel ma nidħol fis-suġġetti u fil-qaqat ta' suġġetti tekniċi nixtieq ngħid illi jiena kelli attendanza stimolanti ħafna fil-Pariġi fil-G8 u ngħidilkom li intom u l-Kommissjoni u l-Parlament u l-Membri tal-Parlament nintom interessati fil-ekonomiji tal-internet, eh, dana eh, ħaxsibu sur Sarkozy bħala ċert tal-G8 u qed eh, jara bħala priorità l-agenda. U li aħna nuru x-xogħol li aħna nivolvu ruħna fih kuljum u fil-Livet tal-Unjoni Ewropea biex nippruvaw nivolvu f'partijiet interessata u konna ekonomija li taħdem u li nimlew l-agenda digitali biex nejdu għajk. U din hija xi ħaġa affaxxinanti bħala avveniment għal min jaddi minn Brussell, kien hemm ukoll min ingħaqad mal-laqgħat tagħkom tal-membri tal-Parlament, jiġifieri hija xi ħaġa affaxxinanti li naraw kemm hemm persuni li huma involuti fija dejjet jaħsbu eżattament x'inhu involut meta qegħdin nitkellmu dwar il- il-bidla fost iż-żaza, eh, fost il-bidla kbira li hemm fil-soċjetà ċivili u eh, l-ekonomiji tagħna. Allura, din importanti ħafna f'għalġejni ta' telekomunikazzjonijiet fl-Ewropa. U issa għanna regoli daħlu fis seħna ta' dawn huma waħda mill illi inti tista' tara li huwa punt ċar fejn ħadmu x'ħadem ix-xogħol ta' ix-xogħol kollu li għamilna. Aħna ħan nippruvaw intejbu il qaffas biex nippruvaw ikonna kontinuità tal-prinċipji li huwa msejjes fuq u kif ukoll li jkollna dispożizzjonijiet ġodda biex inkunu nistgħu nilqgħu is-sfidi tal-ġejjieni. Ix-xogħol tagħna, jekk tippermettu li ngħid, hija li nagħmlu monitoraġġ ta' traspożizzjoni tal-qafas tat-Telekom rivedut tal-Istati Membri u dan ħajkun il-ċentru tal-attenzjoni tal-rapport u il-progress tal-suq ta' telekom sa' dis-sena. Wara l-adozzjoni tal-agenda digitali, il-Kommissjoni id-deċidiet illi temenda struttura ta' rapportat tradizjonali għal rapport ta' progress, il-16 rapport ta' progress li ġej u biex toħroġ Digital Agenda Scoreboard, jina li għedi ta' sens għax nipruvaw nkunu pragmatiċi kemm nista' jkun li tagħti idea ġeneralitet iġri, tagħti ċifri importanti u l-fatti u għalhekk eh, dawn iż-żewġ dokumenti marbuta wieħed ma liħor se jiġu pubblikati sa minn din dan ix-xahar. Sissa tlesta membri biss lestew il-passi kollha li l twettiq sieħ tal-qafas ħafna mill-stati membri u ma rib il-finalizzar iżda hemm qatt mhux ħażini li għadhom lura. u hemm xi erba' li huma tassew lura. Kif qed jiena qabel maħniex għanqodu lura biex innidu proċedimenti ta' ksur jekk ma jkunx hemm konformità ma' trasposizzjoni tal-qafas. biex dawn ikunu, ja, ovvjament dawn irridu jkunu fuq l-istess livell ma' dawk illi diġa implementawhom b'suċċess imma sortant ma tadu ma seħxdan. Kif forsi tafu, aħna mlux u publikajna l-komunikat tagħna fuq in-net neutrality u s-sejbit tagħhom kienu msawra minn uh, konsulta pubblika u uh, s-summit bej Parlament u l-Kummissjoni fejn il-Komitat kellu rwol importanti ħafna xaqdi. Il-Kommissjoni se tibqa vigilanti biex taċċerta li regoli ġodda ta' telecoms fuq trasparenza kwalità tas servizz u abilità illi u kapacità illi wieħed ibiddel l-operatur huma applikati b'tali mod li dan ikunu miftuħa, trasparenti u neutrali bħala prinċipji tal-internet. Il-Kommissjoni talbet l-entità ta' regolaturi Ewropej berek biex ikollhom biex biex iwettqu eżerċizzju ta' sejbit tal-fatti fuq kwistjonijiet kruċjali biex ikun hemm internet neutrali u trasparenti u ikunem eh, il-xkil l-operaturi li jiġu eh, trattati blokkar tal traffik tal-internet il-trasparenza, kol ta' servizz tan kollu jġiġi trattat. Il-Komissjoni se pubblika sa' tmim din is-sena provi mill-sħarriġ ta' berek li jinkludi kull tip ta' eżempji ta' eh, dan it-tip ta' blocking, jekk seħa blocking jew throttling ta' ċertu tipi ta' traffiku. U kol għaldar boħra aħna ser naġiċu biex insaħħu il-regoli tana um, u il-servizz universali fil-kontest tal broadband kienu kol is-suġġett ta' konsulta pubblika tas sena l-oħra. Dan din hija importanti. Kemm politika? Għal dik li hija l-interessi pubbliċi u dan il-bilanċ irrit jinżam jena naħseb illi la bot tar rapport imko fuq il-servizzi universali u wieħed u jħetnej fuq dwaru li votajtu l-bira kiseb il-bilanċ tajjeb ħafna. U iktar tard din is-sena jiena se nirrapporta parlament il-Kunsill fuq ir-riżultat ta' konsulta pubblika biex naraw kif il-Kummissjoni tara regoli dwar is-servizz universali li tapplika fl-ambjent tal-broadband. Nixtieq infakkar li revised regulatory framework e, saħħa l-obbligi fuq is e, servizzi ta' emerġenza wieħed u 2 obbligi fuq il- informazzjoni dwar post ta' minn Ċempel u dawn is-saħħu u u anki persuni b'disabilità jistgħu ikollhom u għandhom ikollhom livell ta' ċess ta' servizzi ta' emerġenza li ekwivalenti għal kulħadd. Irrid insaq però li progress tekniku ser jiġi limitat ferm jekk nies ma jaffu ma jkunux jafu li jeżisti dan is-servizz Jekk inti ma tafx li hemm ma tistax tużaħ. Għalhekk illum wieħed minn kull erba ċittadin u jaf illi jistaw ikollhom aċċess għal wieħed u għetni għal kull tip ta' emerġenza u f'kull pajjiż Unjoni Ewropea. Din għandha tinbidel. Nkella mhux se taħdem. Aħna ma nistawx nilabu bil-ħajja tan-nies u għalhekk l-għalfin irid ikun hemmhekk u disseminat. U għalhekk jiena irrid indaħħal servizz e-call fl-Europa interoperabli li għam sejes fuq il-numru ta' emerġenza 112 dan huwa meqjus pala wieħed mill-iktar miżuri effiċenti fuq żmien qasir biex wieħed inaqqas il-mwiet fit-toroq u il-kemm ikunu eh, midruba mod gravi il-persuni. Din għalhekk hija priorità għolja Kommissjoni Dan hija l-ewwel minn tlet miżuri leġislattivi li ħajkollhom lan illi jimplementaw li ikol f'dawn it tip eh, ta' vetturi ġodda approvati mill-2015. Issa fi kustenijiet ta' roaming da' nota kbira li kom li importanti għal nies, għal turisti u dawk li qegħdin jħarġu l-Unjoni Ewropea biex jieħdu deċiżjoni attiva fl-interess komun. Ir-regoli attwali ħarsu l-konsumaturi fuq il-perjodu li ġi kopert imma ma trattawx il-problema, il offol tal-problema u il-kompetizzjoni u il-momentum illi qed jispara l-isfel kull ma jmur fil-prezzijiet tal-imnut dan u meħtieġ id-dejta li hemm speċjalment. Rridu nsolvu il-kwestjoni tal-kompetizzjoni u jina nisan idilkom jett naħseb dwar l-approach hybrid dan ħen kollu elementi strutturali jista' jippromuovi eh, firxa ta' għażli tal-konsumatur Um, għal biex jipromovi dħul fis-suq u dan għandu jkun stabbli matul iż-żmien u jrid ikollu wkoll salvagwardji sabiex il perdu li jeħtieġ u meħtieġ eh, is ikollu rimedji strutturali li jkunu effettivi bisħieħ u jiena nittama li dan ħajkun lesta s-sajf. Jiena nixtieq nirringrazzja il-Kumitat u iċ-ċer tal-appoġġ tagħhom u tal- opinjoni tagħhom ta' antenitna kif ukoll eh, l-opinjoni tal-Kumitat ITRE fuq is-strateġija broadband jina naqbel l-interess tal-konsumatur Ewropew għandu jkun il-qofol tal-sforzi tagħna u għalhekk dan ifisser inħol iktar inċentivi għall investiment bħal pereżempju Project Bonds Initiative li fuq 28 ta' frar li kien qiegħed hemmhekk biex niverifikaw il-potenzjal tas-suq għal strumenti finanzjarji u wkoll faċilità ġdida għal kim sejħin Networks of the Future. Dak li huwa trasparenti, enerġija, ICT u broadband. U din hija xi ħaġa li qed titqis aħna għandna kif kellna seminar naqt il-Kummissjoni u u qegħdin edina din l-idea. Għalhekk se tkun deċiżjoni li tittieħed tal-waqt. Sabiex nkunu iktar effettivi b'kontribut kontribut minn ħadd l-Unjoni Ewropea sostanzjali huwa meħtieġ li huwa bej 6 u 15 darba l-ammont tal fondi addizzjonali u qegħdin nagħlqu eh, ġifiri il- distak eh, finanzjarju tal-broadband sal-2020, ma jistax ngħid m'hemmx għalfejn ngħidilkom dan huwa essenzjali għall iżvilupp ta' servizzi ICT innovattivi u il-fatt u li dawn jiġu assorbiti miċ-ċittadini. Il-benefiċċji ta' dawn huma ċari u dawn jistgħu jiżdiedu biss. Imma u, u, imkien ieħor aktar u aktar ċar illi għal servizzi tal government li għandhom il-potenzjal illi joħolqu u effiċenzi konsiderevoli ma fl-istess ħin jgħatu settat ċittadini u negozji tagħna u għalhekk il-pjantazzjoni lina tal-2011-2015 li huwa mfassal sabiex jagħmel is-settur pubbliku Ewropew ħafna iktar ħafif, ħafna iktar flessibbli u ħafna inqas kabrus fuq in-negozju u jissaħħaħ ukoll is-suq wieħed importanti ferm. Il-żvilupp ta' dan il-suq wieħed digitali vibranti ovvjament ċaġa ewlenija biex wieħed jixpruna domanda interna u biex tagħmel l-ekonomija tagħna aktar kompetittiva. Is-suq integrat eh, bisħieħ għal-kommerċ elettroniku hija fil-qalba ta' din l-ambizzjoni. U għalhekk nixtieq ningrazzjakom ta' kontribut li rċevejt mill-grupp ta' ħidma imkow fuq li kommerċ jiena studjajtu rapport li wasal riżoluzzjonat tal-ewwel riżoluzzjoni ta' 21 ta' Settembru fl-2010 u jiena naħseb li dan huwa konformi bisħieħ mal-Aġenda Diġitali għall-Ewropa. Jiena se nieħu dan il-kontribut bħala input imprezzabbli għal reviżjoni mid-term tal-Aġenda Digitali li jiet ikonna sa tmim l-2012. Wieħed mill-inizjattivi li u aktar għal-qalbi hija li health. U din hija ta' effett dirett fuq il-konsumaturi li effettwa il suqoniku u u s sitik. Per eżempju, se niproponi miżuri fil-2012 dwar set minimu ta' informazzjoni għall interoperabilità tal-rekords tal-pazzjenti u dan għandu jgħin il-personell sabiex jikseb informazzjoni fuq pazjenti minn pajjiżi ieħor involu pa, pa, fuq pazjenti involuti f'inċidenti u li kura barra pajjiżhom. Kif ukoll proġett fuq eh, anzjanità attiva sabiex intejbu l-kwalità ta' ħajja tal-anzjani u min juħsibom, nżidu s-sostenibilità tal-kura u jkun hemm tkabbir u opportunità tal-Ewropa. U dan jista' jinkludi monitoraġġ għal mart kroniku, prevenzjoni u teknoloġija ta' assistenza. Dawn huma uħut mill-kwistjonijiet tal-ICT relazzi mas-saħħa, u dawn se jkunu disponibbli eh, dal-waqt ta' kulħadd. Madana kollu għatem ħafna xi jsir sabiex inħeġġu l-użu ta' servizzi online, ċittadini għandhom iħossuhom eh, siguri biżejt li jużawhom u l-awtoritajiet u n-negozji għandhom ikunu f'pożizzjoni li jindifikaw dawn l-utenti. Pal-internet nifissa daw is-servizzi għandhom joperaw b'mod effetti f'mod transkonfinali. U għal daqstant il settur pubbliku privat illum huma mitluba identifikazzjoni elettronika sabiex jiżguraw aċċess eh, sigura servizzi online. Madonna dawn is-servizzi jikkollassaw fil-frontiera meta supposti jaħdmu fl-Ewropa kollha. Għal daqstant aħna l-intenzjoni proponu bażi legali għall istati membri sabiex jaċċettaw IDs elettroniċi minn stati membri oħrajn u dan jikkomplementa reviżjoni tal-Li Directive fuq il-firmar elettroniku fl-2012 u dawn l-inizjattivi ġew identifikati bħala azzjoni ewlenija flat dwar su uniku irċevejna 450 risposta l-konsultazzjoni tagħna dwar dan u ħankomplu wara assembleja għall-Aġenda Digitali f'Ġunju. Nittama ħafna minnkom jattendu f'din l-assembleja li xtider illi hija avveniment affaxxinanti b'ħafna opportunitajiet u ħafna possibilità il kun hemm skambju ta' mhux biex sibijiet imma wkoll kwistjonijiet konkreti. Uħod minnkom ġa huma impenjati b'mod attiv f'avveniment sabiex nipobilizzaw riżorsi għall-lista tagħna kif ukoll talba provvista stimulanti għal servizzi ġodda kif ukoll aċċessibilità fuq l-internet. Il-Kummissjoni ħatam il proposti bbażati fuq reviżjoni ta' alternattivi li jiżguraw li settur pubbliku u sit elettroniċi settur pubbliku u siti elettroniċi jipprovdu servizzi bażiċi jkunu aċċessibbli biss jieħ sal-2015. Dan il-kontest qed nagħmlu valutazzjoni tal impazza biex nistabilixxu l-aqwa politika inkluża l-iżolazzjoni possibbli li twassal għall implementazzjoni armonizzata u effettiva ta' aċċessibilità fuq l-internet fl-Unjoni Ewropea u dan isegwi ħafna fnita sforzi ta' Kommissjoni sabiex tipprioritizza l-aċċessibilità elettronika ma' differenti leġislazzjoni, tkabilu u xogħol, koeżjoni soċjali u kwalità ta' ħajja. Flimkien mal pjanijiet tal-government sabiex nibnu momentum u nirrispettaw il-konvenzjoni ta' ġnus ma'quda dwar drittijiet ta' persuni b'disabilità. Jien ammettu l-internet mhuwiex aċċessibbli il kulħadd kif is-suppost ikun. Madina kollu qegħdin nistabilixxu il-miżuri adattati sabiex dan din problema tissolva. Nafsu l-President li l-kol kemm intom kif ukoll aħna imħasba fuq il- teddida ta' cyber security qed ngħidu azzjoni dwar dan kemm fuq livell Ewropew u lilin. Hemm bżonn azzjoni urġenti sabiex nlestu proposti ġiżli fuq Eniza. European Network Information Security Agency u dan iżid il-kapacità għal titjib ta' l-operazzjonijiet qed naħdmu mill-qrib ukoll mal istati membri sabiex inħaffu l-implementazzjoni tal-pjantazzjoni ta' protezzjoni ta' infrastruttura ta' informazzjoni kritika u kol, stabilixxejna kooperazzjoni iktar miqrib ma' l imsieħba tagħna fl-Istati Uniti bħala parti mill-grupp ta' ħidma dedikata cyber security u cyber crime. Kelli la' interessanti ħafna ma' l-imsieba Amerikani Cecilia Malstrom, kollega fil komissjoni u koll, eh, kienet involuta. Tnejli aħna konna f'pożizzjoni li nikkonkludu miżuri konkreti u f'Novembru nittamaw li nkunu kapaċi niproduċu lista ta' deċiżjonijiet meħuda. Imkien ma' s-Sinjor Napolitana fuq prodotti ICT, applikazzjoni u servizzi, livell tekniċi u standardizzazzjoni. Numru ta' standards importanti ħafna użat illum marbuta mal-internet mhumiex standards Ewropej. Xi tifisser dan? Dawn ma jinħarġux minn organizzazzjoni ta' standardizzazzjoni Ewropea u qed nitkellmu dwar foreign konsorzja standards li jkunu żviluppati mill uh, organizzazzjonijiet globali irridu niżguraw illi dawn l-standards jintużaw faċilment l-Ewropa pal per eżempju f'xi Repubbliku imma wkoll f'attivitajiet leġislattivi u attivitajiet politiċi. Mhux il-fora l-konsorzja kollha madwar id-dinja huma rilevanti għas-suq tal-ICT u mhux il-kol kemm huma jaħdmu b'mod trasparenti. Għal daqstant standardizzazzjoni u riforma fi standardizzazzjoni tinkludi dan l-standards. dan kollu kun plus fil-Liġi Ewropea, fil xi Repubbliku jkun hemm regoli stretti, proposta riforma ta' standard ta' leġizzazzjoni ta' standardizzazzjoni, supposta sal dal-waqt mill kommissjoni Din se tkun dan se jkun l-standard svilupp illi saħħa l-internet tal-lum jiddefinixxi se jkun l-internet għada. Mux nagħlaq ħarsalejn il-ġejjeni u l-ICT ta' għada. Il-kwestjoni kontroversjali nhar it li għadda kena roundtable mal-partit interessanti, interessati, id diskutajna affarijiet affaxxinanti u bdejna konsultazzjoni pubblika u wkoll nittamaw li konna strateġija ta' cloud computing tal-ħar tas-sena. Jiena nistieden daw kollha involuti fil-kwistjoni u koll ħsibna li nisimgħu l-opinjoni ta' kulħadd. ħadd m'għandu jieħu r-responsabilità ta' ħadd ma dan kollu għandna nisimgħu il kulħadd, nisimgħuhom intuhom opportunità sabiex jħorġu b'inizjattivi, joħorġu punti rilevanti u bekk nabbinaw dan ma dak li għalina huwa importanti. Il-ġenerazzjoni ġdida ta' ICT, mod partikolari permezz ta' l-internet u cloud computing se jimmultiplikaw drastikament il-possibilità għalġbir ta' data għal skambju għal processar u sistemi u kol se jkunu imsaxħa bil-kapacita li jisiru deċizjonijiet automatiċi l-użu ta' data u sistemi staw jintużaw sabiex ikonna soċjetà aħjar, soċjetà aktar ekoloġika, imma mux hekk iċ-ċittadini jażbu li qegħdin noħol u xi ħmar il-lej Orwelljan. Però meta wieħed iqis il-komplessità u l-interkonnessjoni dejjem tiżdied, il-politika mhux dejjem tkun biżejjed sabiex gwardja u privatezza u għal daqstant għanna nibnu privatezza fil-design finanzjament ta' riċerka hija il-mod kif niproċedu mod partikolari nixtieq nara l-iżvilupp ta' soluzzjoni ta' ti permetti ċittadini sabiex jinqataw temporanjament jew permanentement minn l-ambjent tagħhom eh, ta' netwerk per eżempju dan iwassal għal deattivazzjoni ta' tags RFID u din l-idea oħrajn issa qed jiġu diskussi minn membri tal-grupp ta' esperti għal dak li nsejħu Internet of Things, ħaġa li twaqfet is-sena li għaddiet fil-fatt hija lista twila ħafna. Aħna qegħdin intukom dak li għamilna, dak li qed nagħmlu, qed nistennew bil-ħerqa l-interventi tagħkom, kummenti tagħkom, ideat kostruttivi u l-import tagħkom fuq dawn l-inizjattivi inizjattivi li għaw taħt il-portafol tiegħi u kif għattilkom. Nistenna sa' kontributi tagħkom. Well, thank you very much indeed, Commissioner. Grazie ħafna, Kommissarju. Għal inizjattivi importanti. Dan il-Komitat segwa dawn l-inizjattivi kollha fir responsabilità wisa tagħna għal so, internu ħarsin tal-konsumatur. Tajjeb li ġejt wara jum wara l-implementazzjoni tal-pakket ta' telekoms rridu anka naraw kif ser nużaw daw id-drittijiet u kif se nirkorporaw dan kollu fid-direttiva dwar l-utenti. Jiena kontraporter għal dan u aħna ħerqana naraw illi dawn il-kwistjonijiet issa jgħaddu mill-karta realtà. Nistieden issa l-interventi tagħkom, aħna rridu niżguraw il segwitu tiegħek għal dan kollu anka l-scoreboard digitali jiżguraw illi jkollna benchmarks ċari għal konsumatur. U dan jinkludi implementazzjoni ta' ħut mid dispożizzjoni prinċipali pal trasparenza, termini ta' kontrat, termini kontratwali, switching time, switching numbers, għal daqstant nibda jien bil-mistoqsija, pero għet mill-rapporters mbat nagħti l-ewwel round li rapporters qed jaħdmu fuq aspetti differenti ta' proġetti marbuta ma' soċjetà tal-informazzjoni, is-sur Arias li semmejt inti li nil-għal darb'oħra nil-ingrazzja għal xogħlu li qed imexxi suq il-grupp ta' ħidma s-suq uniku digitali, sur Rochefort li qed jgħatim fuq l-ADR li għandu implikazzjoni importanti wkoll u s-Sinjora Rabti illi b'suċċess għaddit il-rapport ma' komitat il-biraħ fejn kena vot unanimu. Nieħu gost li anka kudejt uħut mill-rakkomandazzjoniet tagħha. Nieħu dawn it-tlet onorevoli membri li għawel mbagħad ikun qed rawn ta' mistoqsijiet. Missur Weiler, Arkstrom u Bilan. Għaw iktar interventi, iktar kommenti? Nalqu l-lista, Isur Arias. Muchas gracias, Presidente. Eh, buenos días, Comisaria. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Grazie ħafna, l-odwa tajba, Senjura Cruz. Neħu għosna rakawnek fostna l-lum, grazie ħafna għal prezentazzjoni li tajtna dal-odu. U grazie ħafna għal tmexxija li qed tipprovdi dan il-qasam ta' era digitali ġrida illi fiħdana qegħdin ngħixu. L-ewwel neġ ngħidilkom illi għamil dak kollu possibli sabiex inkomparti mill grupp ta' ħidma. Naf li inti ma stajċ tkomparti mill grupp ma dana kollu ħadżgost gost biex xoll li sar. U l-kontribuzzjoni li natat mid-diġi tiegħek illi saħħet id-dibattitu fil-grupp ta' ħidma u xtaqni ringrazzja għal daw l-isforzi kollha. Xtaqt nagħmel referenza għal forum EGH illi fih parteċipajt inti. Forum fi Franza naħseb illi hija inizjattiva pożittiva ħafna, hija inizjattiva importanti ħafna u kifat diġa il-biraħ naħseb illi bżonn nispeċifikaw ir-regoli tal-loba u dan ir-regoli rridu jkunu globali għaliex l-internet hija ħaġa globali mhux lokali. Kifet ir-regoli għandhom igerxu n-nies minn attivitajiet illegali. Rupert Murdoch tkellem dwar il-ħtieġa għall-edukazzjoni fost in-nies minn età tenera dwar l-era digitali hemm ħafna opportunitajiet disponibbli u kulħadd għandu juża l-opportunitajiet u jieħu vantaġġ tal-potenzjal globali illi hija ħaġa li mint referenza għalija ukoll. Xtaqt ikun naf il-Kommissjoni u xed adotta inizjattiva marbuta mal-edukazzjoni minn età e, eh, bikrija u x'jistgħu jkunu dawn l-inizjattivi. Uh, Mr. Rochefort. Mr. Rochefort. Grazzi ħafna, Sur President. Signora Vice President, Malcolm Harber semma il-sistema ta' online dispute resolution li suppost titħol fis dal-waqt mm, mod parallel ma' l-online dispute resolution, hemm bżonn it-tnejn li huma. Għal dak xasam l-ADRs ninsabu f'sitwazzjoni illi eh, teżisti taħt forum differenti fuq online dispute resolution għanna bżon illi impattu issa għaddemmin anka vizavi l-ADR. U essenzjali għas Single Market Act ma dana kollu ninsisti fuq il-fat illi zewċ inizjattivi waħda f'direttiva, waħda f'regolamenti li du jkunu komplementari ma' xulxin li jinteressa li ċittadini u l-konsumatur hija soluzzjoni għal problemi tagħhom independentement mit-teknoloġija li tintuża u dan jippermetti sabiex nasal għattini mistoqsija marbuta wkoll mal-ewwel waħda fuq il-pubblikazzjoni mħabbra minn issa sal-2012 tal-kodiċi ta' drittijiet online fl-Unjoni Ewropea għandhom ta' fotajjeb il-pubblikazzjoni ta' kodiċi eh, online se jkun hemm sabiex il-ċittadini jkunu jafu x'huma drittijiet tagħhom. Hemm bżonn il-pubblikazzjoni tinfirex b'mod eh, xira inti semmejt li government eh, semmejt oqsma differenti fl-introduzzjoni tiegħek Hemm madana kollu illi drittijiet online fl-Unjoni Ewropea ikkunu eh, mifruxa skont kwistjonijiet differenti hemm bżonn ħaġa speċifika dwar drittijiet tal-konsumaturi online u anka id-drittijiet tal-SMEs online għaliex dawn huma konċernati wkoll. Uh, thank you. Some very good ideas um, there. And uh, Mrs. Rapti. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ. Signora Rapti, grazie ħafna commissario. Signora Cruz, jina ħadgost nisimak uh, titkellem dwar il-numru 112, il-numru ta' emerġenza pan-Ewropew, illi kif għalli president aktar kmini għadda mill-komitat tagħna unka votajna fuq ir-rapport dwaru. Punt kruċjali hawnhekk li dan ir-rapport wasal wara perjodu ta' ħidma sfiqa u kooperazzjoni bej shadow rapporters kollha mill-gruppi politiċi kollha. Hemm ħafna kollegi illi anka taw kontribuzzjoni f'dan ir-rapport. Xtaqt ukoll ngħid illi s-segretarjat tagħna u l-assistenti tagħna ukoll eh, kienu involuti u qed ngħidan sabiex intikom idea ta' kemm natu priorità lin numru ta' emerġenza wieħed U għal daqstant investejna tant ħin u sforzi f'dan. Fid-daw ta' dan kollu inti għandek rapport siħtana u jien interessata nara fid detal inti pala komissarju x'tixtieq tagħmel. Fuq l-INSA u Net Security, Aħna wkoll qegħdin naħdmu fuq il-net security. U hemm kwistjonijiet ta' sigurta marbuta ma' ensa wkoll l-aġenzija għaliex huwa possibbli li meta niġu għal cyber attack li ensa wkoll ma' eh, teħli saħafif. Mela, Signora Cruz, biex tirrispondi. Thank you. Grazzi, President. Grazzi l-rapporter. Grazzi rapporter Harber għal-mistoqsijiet tiegħek. Jiena grata għax-xogħol kollu li sar me rapporters u anke miex xedaw rapporters. Jiena perfettament konxja illi l-sorsi tagħna huma importanti u xtaqt ngħidilkom li aħna għad dispożizzjoni tagħkom fuq kwistjoni komuni li rridu nindirizzaw. Anke l-approċċi jvarjaw dan ma jfissirx li aħna mhux nikkomplimentaw ix-xogħol ta' xulxin. Issa dwar it-telecoms kważi kombinazzjoni, <laughs> naħseb fil-fat li hija kombinazzjoni illi ġejna hawnhekk jum wara Forse pjanajt il apposta b'mod konkret. Inti semmejt trasparenza l-switching u naħseb illi dawn huma fattur importanti. Hemm bżonn illi ċittadini jkunu konxi li hemm possibilità ta' switching. Fuq trasparenza hemm dispozizjoni ġodda li permettu komparabilità imtejba dwar tariffi u anka dwar kondizjoni ta' provvista unek qed nitkellem ukoll dwar l-inklużjoni ta' kwalità ta' servizzi u aċċess għal servizzi ta' emerġenza u anka kondizjoni li jimlimitaw l-aċċess jew applikazzjoni, proċeduri ta' traffic management, restrizzjonijiet fuq eh, eh, ċertu kondizjonijiet u dawn u importanti jekk ma jkollokx trasparenza, salikom teħdu deċizjonijiet, ma dana kollu, għandkom tkunu tafu xed teħdu deċizjonijiet. U xinu importanti għalikom u tip ta' situazzjoni li għandkom għoddimkom. Fuq li switching il numri li għandhom ġu provduti f'jum wieħed ta' ħidma, ħaġa ċara, xaġa li għandha tinftijem faċilment kontratti inizjali m'għandhomx jaqbżu l-24 xar. Jista' jkun hemm massimo wkoll ta' 12 xar. Finalment, l-Stati Membri di jiżguraw il-proċedura tmiem il-kuntratt ma jaġixxux bħala dizinċentiv kontra tibdil tal-fornitur. Għanna nkunu attenti ħafna sabiex naraw dek dan biex il-kas jew le. Kif tafu, il-qafas rivedut se jkun monitora, se jkun monitorat fuqu. Rapporter Roxkfor, il-kodiċi ta' trittijiet online sal-2012, il-bini tal-fiduċa digitali ħaġa importanti minħabba nuqqas ta' fiduċa. Nuqqas ta' fiduċa fil-ambjent online jista' ixxekkel l-iżvilupp tal-ekonomija Ewropea online. Aħna qegħdin nibdew xogħol inizjali u nixtiequ set simplifikat ta' drittijiet taħt il-liġi tagħna u rridu nifirxu l-fiduċa fost il-konsumatur sabiex ikun hemm użu aħjar ta' servizzi online. U dini waħda mill-isfidi prinċipali jekk aħna qed ngħidu li aktar u aktar ċittadini għandhom jużaw l-internet u jekk għadna qegħdin niffaċċaw 27 u 28% ta' Ewropej li qatt mużaw l-internet. Faħar mill-aħħar dejjem fidejn l-individwi nifisom imma wieħed għandu jkun jaf x'mu jikseb jekk mhux qed juża xi ħaġa. Jekk hija kwistjoni ta' nuqqas ta' fiduċa iridu nagħtu għad il-fiduċa. Mela, dwar il-gwida tal-Unjoni Ewropea eh, għal eh, dan jispega drittijiet u l-obligi, iġifiri eh, fil fi forma ta' l-iktar mistoqsijiet li jisiru. Nixtieq nirringrazzjak, Solo Gajs, għal-klim Eh, il-biraħ u qabel meta ġi mħabbar li se tkun inizjattiva kbira ġifiri sabiex inħejju il-pakket eh, ta' Deauville, Iva, dan u aħna għamilna ħafna sabiex aħna vera eh, il dostjer tal-dan jibqa fuq u jitpoġġa fuq il-mejda ta' kull stat membru u tal-G8 għal-kem jiena mux naqbel fuq l-approċċi kollha il-fat li jem diskussjoni li se seħħillum f'Dovil, um, diskussjoni tamel sens. U fl-axar mill-axar, Dina kwistjoni li ma nistawx ninsew li ma nistawx eh, aħna ninsew mill-lista u eh, obligu li għanna nikonformaw miegħu u rridu nuru il-għala essenzjali li niksbu l-anijiet tal-Europa 2020. Aħna mm, ħadna d-deċizjoni u eh, minnajr l-agenda digitali minnar l-instrument minnar l-internet, tistaw għam dawn l-affarijiet għax eh, dawn huma importanti ħafna. Jiena interessata ħafna fil-punt li inti għaddek kif għamilt ġifiri eh, li nispeċifikaw eh, regoli u aħna rridu eh, najdu x'inhuma l-idejat tagħna u rridu najdu dan nkunu ċari. Jiena favur li nkunu prammatiċi, rridu nirregolaw situazzjoni prammatika, prammatika tfisser ir-realtà u man tkomx tirregolaw il-prinċipi, e- etc. Ehm, u ehm, għal xej, modu namlu dan għanna bizzejiet aħna xogħol eh, li rridu namlu ehm, u għal xej eh, noqdu nġu bxaħġa dajfa. Diskors ta' Murdoch, interessanti ħafna u jekk joġobkom, jekk għadkom ma rajtux dan il-diskors, aqrawħ. Punti ferm interessanti. U dan li iva jitkellem dwar l-edukazzjoni, iż-żazax il-ġernazzjoni li aħna eh, vera qed nieħdu ħsieb eh, u iktar minn li eh, nieħdu ħsiebhom ħafna eh, u qed marru lilin minn dan u kif diġà qed huma l il-konsulenti tagħna f'dan il-portofoll insomma u Eh, waqt l-aħħar mandat tiegħi eh, jiena eh, saqsejt ħafna professuri li kellhom ħafna esperjenza li jkunu l-konsulenti. Imma f'dan il-każ jiena vera għandi bżonnhom iż-żgħażagħ. Jiena għandi bort mm, mamul miż-żgħażagħ u jiena Eh, anzi qed eh, ninvolvi eh, persuni ta' ta' izzar li anticipajt jiena fil-bidu ġifir nasir sena, 13 sena, irridu aħna nikonsidraw li jekk qed inkopru l-edukazzjoni, strumenti u jekk nużaw l-approċ tas seklu ta' qabel mela vera nkunu qed infallu hawnhekk, ġifir irridu nkunu prammatiċi u mistoqsija li jiena dejjem insaqsi lil persuni li jiltaqgħu miegħi eh, l kikra kafen nishti uh, najt dwar Facebook, Twitter, uh, eh, etc. Dajem nsaqsi xin l-istennija tijak ġifir xed tantiċi pal t snin l-oħra u kull darba li nsaqsi din mistoqsija jitku peres li issa vera għat nifimom għax mux għet nitkelmu dwar snin, għet nitkelmu dwar xur. Kwissjoni ta' xur, ġifri kull tlet xur bidla totali, għalek rridu nkunu konxi dwarom dawn l-affarijiet. U aħna rridu nrispettaw ir-regoli, l-leġislazzjoni, ir-regolamentazzjoni, iva rridu għom dawn l-affarijiet imma jihdu iż-żmien aħna konxi, ġifri konsultazzjonijiet, eccetera, eccetera inres u l-affarijiet u il-Parlament, il-Kunsill, mux jina, mux biss jina konxja, imma l-esta li niddefendi jekk mbagħad iva x-xena qed tinbidel umbat nkunu et nizbaljaw, e, nkunu et namlu xaħġa li diġa saret, ġifiri rridu naħdmu issa, rridu nkonsidraw il-rapidità tal-izvilup. U jekk tippermettu li dejjem, ovvjament, intkom se tfasslu l-agenda ta'kom, u jekk aħna nistaw umbat nerġaw nidiskutu nil-kussjoni ta' edukazzjoni umbat mal- kollega tiegħi Sur Valsilju naraw fejn nistgħu aħna najnu ġifiri fejn nistgħu impoġġu l-pressjoni ġifiri nuru li eh, aħna vera mm, nafu x'qed jiġri jiena diġà tkellimt dwar eh, Signora Rapti, Il-Kummissjoni se tikkontrolla regoli il-ġodda se nikkontrollawhom dawn u eh, qed insegu l-affarijiet ukoll fid-dawl tal-istariċ annwali li jemiss u wieħed wieħed snejn u ovvjament il-Kummissjoni inkarigata li tieħu dawn il-miżuri tiġi ta' t-tip eh, wara konsultazzjonijiet u dawn qed jagħmlu din il-ħidma imma l-obbligu prinċipali tal-regolatur nazzjonali dawn l-aġenziji ġifieri sabiex iwaqfu kriterji nazzjonali eh, għall-affarijiet li rridu jkunu xirqa u li wieħed jista' jserraħ fuqhom ġifiri tajb li nagħmlu dawn l-affarijiet flimkien u nieħdu responsabilta għall-affarijiet eh, nisa nuża l-mistoqsija tiegħek jiena vera gburija li aħna bħala il-Kummissjoni u eh, jiena flimkien ma' kummissarji oħrajn eh, bħal kummissarju Sefkovic u Maros u ġifiri aħna vera nistgħu nlaqaw il-partijiet il-differenti qed nitkellem dwar l-istituzzjonijiet il-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni ġifiri tlieta li huma nlaqawom flimkien mat-tim ġifiri sabiex eh, naraw kif aħna inwaqfu il- din l-entità Ewropea, mhux dawn it-tlieta l-ECB, l-EIB, dawn huma voluti wkoll jekk nistgħu u dawn l-affarijiet jistgħu jinbdew fl-ewwel ta' Ġunju ġifieri l-ġimgħa d-dieħla jiena vera gburija li qed nara li aħna nistgħu naħdmu fuq xi ħaġa li s-soltu tiegħu ħafna snin ma nagħmlu dan fi ftit xhur biss bekk nistgħu nuru l-flessibilità tal-Parlament ukoll, il-Kunsill ukoll, il-Kummissjoni vera tista' tagħti riżultat fejn nistgħu nuru li et nitkellmu dwar is-siber sigurtà u għanek qed norbtu l-affarijiet ma' Enisa, l-Aġenzija ġifieri li qed tagħti l-pariri, in-network Enisa eh, toffri in network hawnhekk f'dan il-qasam tas-siber sigurtà ġifieri aħna nistgħu nagħmlu l-almu tagħna x'aħna eh, konxi li mm, dwar l-attakki fuq l-internet huma seri ħafna mhux qed nitkellmu biss dwar il-hackers, jiġifieri aħna rridu nagħmlu l-almu tagħna tagħna u dwar Enisa nafu li għada hemm il kunsill u hemmhekk dan huwa punt fejn aħna se nagħtu aġġornament ta' xaġa li jiena ferm interessata fija mhux qed nitkellmu ovvjament dwar mm, fejn tinstab din l-aġenzija, ġifir mux se eh, nitkellmu dwar dawn il-punti, jiena mhux qed nipproponi li mm, <laughs> bidlu xi affarijiet imma se nitkellmu dwar il-ħidma ta' Enisa u dak li nixtiequ nitkellmu dwarhom u li jkun hemm tim ukoll operazzjonali u għet nitkellem dwar par li parti mill-organizzazzjoni għandha tkun mobli u eh, għanda tkun tista tiħu azzjoni ta' malar jekk ikun hemm talba għall-assistenza u dan it-tim irid ikollu aċċess rapidu għall netwerk ta' trasport eh, u ir-rabtiet bejn l-bliet kapitali. ġifiri rridu nagħtu opportunitajiet li kulħadd jikun jista' jizom ġifiri għalli kulħadd jikun jista' juża l-arfin espert ta' din l-aġenzija. Il-ċerja jitzan li nasib uh eh, għanna bżon nalqu, grazzi ħafna, Iva, grazzi uh, ovvjament um, smajna ħafna informazzjoni għoni unek ma sfortunatament l-ħina tjafas ġifiri dawk li se jisaqsu l-mistoqsijiet li jemis rridu jitkelmu mm, fil-qosor u eh, l-interpreti eh, rridu mm, jalqu fil-nofsija ġifiri jekk joġobkom tridu s-saqsu il-mistoqsijiet malajr kem jista' jkun. Sinjura Vajle, grazzi ħafna. Iva, grazzi ċer. Fil-qossor nixxieq jiena nieħu din l-opportunità sabiex nirringrazzja l-Kummissarju ngħid li jiena vera napprezza l-ħidma tagħha u ehm, naħseb li jenti smajt eh, l-istess affarijiet minn dawk li tkellmu qabel. Mela, tliet mistoqsijiet, inti tkellimt dwar is-siber sigurtà u inti qed li iż-żgħażagħ dawn Eh, iġibu maħħom l-inġenwinità taħħom, il-kreativita taħħom u inti għet u kol għamilt kritika u inti għet li dawn jihdu riskju ma jazbux darbtejn u eh, xikultant jista jkun daqxej fidi li bil-mod kif jużaw il-computers un bat inti tkellimt dwar il-bullying fuq l-internet. Iva, minnajr ma' najt li eh, nitkelmu dwar xi Brave New World ġifiri xi eh, dinja tal-futur. Ta' spiss eh, diffiċli najdu se jkunu il-problemi fejn mhux se jaħdmu l-affarijiet, ġifiri għal din ir-raġuni għandna naħżnu pereżempju eżempju id-data fuq is-saħħa online, ġifiri jax importanti kif ikun hemm xi crash, ikun hemm id-data fuq l-internet miżmuma hemmhekk dan huwa mm, kemm l-interessi tal-konsumaturi kif ukoll għaż-żgħażagħ minħabba l-inġieba tagħhom il-fatt li jieħdu ħafna riski. It-tieni punt dwar li ninvestu fil-broadband. Iva jena nafli fil-Germania dina xaħġa użata ħafna fil-ambjent rurali. Per eżempju jena nafli l-fondi strutturali dawn jisow jidu użati għal dan il lan Fadal flus semmek fil-budget iġifir għal dan tip ta' investiment fil-broadband fil-ambjent rurali u il-flus se jizdiet ukoll fil-budget li jimis. U eh, aħna sen naċċertaw li dawn is-sistemi il-ġodda jistgħu eh, jiġu użati fi zoni rurali wkoll mhux urbani biss grazie ħafna Sur Ekstrom. Ekstrom, grazzi ħafna Iva, Sinjura Kommissarju, jiena naħseb li eh, l-suq digitali uniku ħaġa ferm interessanti, eċitanti, pozittif u Eh, vera nixtieq li kunem ħafna servizzi pan-Ewropej għal dawk li jixtiequ jħallsu għal eh, downloading per eżempju, imma sabiex ikollna dawn u b'mod realistiku hemm xi affarijiet li għandhom bżonn irġi riformati fil-leġislazzjoni tal-copyright tal-dritt esklusività. U eh, aħna rridu nagħmluha possibbli għal kumpaniji li kollhom licenzi pan europej u aħna għandna bżonn ukoll affarijiet eh, differenti. Il-Kummissarju Barner prezenta l-roadmap għal program tal-IPR u B'xnajt il-verità ma, ma nistax nara x'inhu ma se jkunu il-reformi li aħna nibdew nibnu s-sisin għal suq digitali uniku nikun nkun naf jekk inti għandek xi kummenti dwar dan il-punt. Grazzi. Jiena ninstab ċert li Sinjura Cruz eh, eh, għandha eh, xi kommenti. Sur Bile. Bardzo Panie Przewodniczący, po pierwsze bardzo... Grazzi ħafna, grazzi ħafna President Iva l-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzjak Sinjura Komissarju għal prezentazzjoni ferm eċċellenti tiegħek jiena naħseb li qed nirringrazzjak mhux biss fisem l-MEPs kollha imma nixtieq nirringrazzjak fisem l-Ewropej kollha li jivvjaġġaw talli inti eh, eh, tajt eh, roaming u l mizzati ma tantx jiena mm, Fent tal-affarijiet kollha li jiġu fis-suq imma kif inti stessa fil-suq ma kienx qed jaħdem kif suppost dak li provajna nagħmlu fuq livell Ewropew ma ħademx eh, b'mod xira u jiena ferm kuntent li qed nippruvaw nagħmlu xi ħaġa naf li inti se tippubblika dokument fit-22 ta' Ġunju imma irnexxielna aħna naqraw fil-medja dwar il-miżati massimi għal roaming. Inti tista' tajt jeddan huwa minnu jew le huwa minnu li sal-2014 il-prezz massimu se jkun 24 ċentezmu u dwar li downloading sal-2014 50 ċentezmu un dwar il-cloud computing xaħġa li reċentament bdiet tiżviluppa malajr ħafna sal-2014 eh, se nkunu nistgħu niġġeneraw sa xi 35 biljun euro. Iġifieri jista' jkun li l ehm, jistaw jitnaqsu l-ispejjeż tal-IT u dan jista' jfisser li jitnaqsu wkoll l-ispejjeż tal-enerġija ma jista' jkun hemm xi problemi bil-protezzjoni tad-data jiena naf li bħalissa l-Kummissjoni Ewropea daħlet fin negozjati mm, mal-pubbliku, l-Komissjoni wetqet konsultazzjonijiet pubbliċi, inti tista' tikkummenta fuq dan is-settur li qed jiżviluppa malajr ħafna. Grazzi ħafna nixtieq nirringrazzjakom għal dawn il-mistoqsijiet, Kummissarju. Ippermetti li nibda eh, dina kwistjoni li jiena qed nifoka ħafna fuqha u relatata mal-kwistjonijiet kollha li huma marbuta mal-kwistjonijiet eh, il-punta SMI. Meta nitkellmu aħna dwar il-tkabbir ekonomiku, l-impjiegi, nafu li din l-kategorija li eh, u rrid naraw jekk din l-kategorija li qed toħloq impjegi jew le ġifieri u li qed eh, iżid mal-ekonomija mbagħad dwar din il-kwistjoni li qed niddiskutu illum dawn hemm rabta bejnietom tajb li jkunu involuti f'din il-kwistjoni. Ġifieri iż-żar ukoll l-intapriżi żgħar da daqs medju wkoll eh, iva imma għaż-żgħar. Jiġifieri jiena nixtieq li nagħmlu l-affarijiet mhux biss iktar trasparenti ma li nagħmlu nis iktar konxi li nitkellmu dwar is-suq eh, uniku eh, mhux il-punt imma nitkellmu dwar is-suq diġitali wa żewġ kwistjonijiet qatt hemm ħafna xogħol li rridu nagħmlu jiena nitkellem dwar l-IPR jiena naqbel biskie li aħna għadna ma wasalnix sa dak il-punt nitkelmu dwar deċiżjoni mill-kulleġġ ġifir m'hemm nibda dubju dwar il-pożizzjoni tiegħi imma jiena vera nixtieq li ma nwaqfux dawn il-green papers li aħna għandna bżonn nalqu din il-kwistjoni Issa, dwar il-biraħ jew il ġaneta qabel eh, meta tkellem dwar dawn il-ħbib eh, tiegħi. Eh, din il-teknoloġija, il-bidla importanti ħafna u nitkellmu dwar mm, passat imma rridu nifokaw fuq il-futur ukoll qarib u dwar l-IPR kull artist, kull persuna li toħloq l-affarijiet għandha bżonn tirċivi li jaħdiċenti għal dan. Jekk din ħaġa ma tinx tiġi mħarsa mela e, mhux biss il-kultura tagħna tiġi affettwata imma l-affarijiet kollha li għandhom x'jaqsmu mat-talentu dawn il-persuni b'talent. Jekk aħna mhux se nagħtu opportunità li infassu l-affarijiet tal-forma e, li naħsbu dwar il-futur, mbagħad nkunu qed nagħmlu żball u nkunu qed nistennew wis u jiena qed mhux qed biss qed nitkellem dwar il-mużika imma id-data. U eh, mbagħad mm, noqdu attenti għax jekk le ma nkunux qed natu eh, eh, nkunu qed natu opportunità lil dawk li qed jaħdmu fix-xena illegali jamlu dan peress li mandomx mezz iħor eh, xi kultant sabiex jinniżlu informazzjoni. Dik mhux ħażin. Jiena mhux qed nitkellem biss dwar iż żazax Aħna qed naħdmu wiċċna ma' tkabbir enormi ta' kontenut għalhekk eh, naf li jena għet eh, biss il-ħin tijaj għonek ċerma. Dinja tema l-vant imbiet dan qed jipproduċi u huma qed jipproduċu dawn l-affarijiet kollha, imma l-innovazzjoni eh, qed nitkellmu dwar l-innovazzjoni ukoll. Fil-punent imbiet għandhom ħafna kontenut u aħna xed nagħmlu aħna fl-Ewropa l-ikbar suq uniku fid-dinja e, seta ekonomika aħna qed nixtru dawn il-prodotti miż-żewġ naħat qed nużaw dawn il-prodotti ma nistgħux nippermettu li damlu dan e, jekk ma jkollniex il-negozji tagħna li jaħdmu b'mod xira. Ġifieri aħna rridu kontribuixxu xi ħaġa hawnhekk u dan huwa importanti għal pereżempju l-broadband. Meta nitkellmu dwar dan l-iżvilupp aħna għandna bżonn ta' sistemi fejn eh, teknoloġija iva eh, tkun tista' eh, tiġi aġġornata u għandna bżonn ukoll l-infrastruttura xirqa, ah, specialment l-izvilup ta' data qed jisir mod malar ħafna kif tafu aħna organizzajna laqaf f'Marzu ma' CEOs ta' dawk kollha li huma attivi fis-settur, ġifieri mhux biss dawk li għandhom x'jaqsma telekomunikazzjoni imma dawk tal-broadband eh, provdu l-kontenut u jiena li jiena ma nixtieqx inkun fil-pożizzjoni eh, tagħkom. Intkom xiddu um, teħdu deċiżjoni imma tridu tadottaw um, ehm, approċ kreattiv u eh, tridu u kol tazbu dwar modelli ġodda, mm, tridu tazbu b'mod laterali u ovvjament Mm, l-investiment importanti ħafna eh, aħna qed nitkellmu dwar il-broadband u l-investiment fil-broadband xi 270 biljun forsi 250 mm, biljun ġifjet eh, ġifier nitkellmu dwar ammonti żgħar mhux qed nitkellmu dwar il-prezz tal-kafè u imma ħadd mu se jinvesti jekk mhux se jkun hemm xi lieħ għax din hija sistema kapitali u jina favur din is-sistema. Għalhekk dawn li huma interessanti stati mm, li daħlu il-kontenut fis-sistema u ma jieħdu l-opportunità. Issa jekk imur lura l-punt tiegħek inti tixtieq tagħmel mm, organizzazzjoni U eja nistennaw sa 13 ta' lulju imma jiena ċerta li għanna bżon li namlu iktar ġifiri minn li noddu niproduċu il-green papers. Il-cloud computing, IVA, tkellimna dwar il-cloud computing, uh, roaming, iva. Ma nistax jiena, skużani, ma nistax intik tweġiba issa, imma daqt sen eh, tikkom iktar tarif eh, cloud computing naqbel ħafna protezzjoni ta' data eh, bil-forsi tkun hemmhekk il-cloud computing nixin ngħidilkom importanti għall smis ukoll. Jiġifieri il-cloud computing irid ikopri s-settur kollu kemm hu. Often works l-audiovisiv iva ħanwetkom li se tirċievu proposti ġodda imma rridu ovvjament inħaffu hawnhekk. U ehm, dwar il-fondi strutturali għall-investiment il-fondi strutturali u ta' koezjoni u ma' mek u għandhom jieġu użati, dawn għandhom IVA jieġu użati imma issa ġidaċis li se jkun hemm fond ġdid il-biraħ u għalek Mm, din il-proposta għandha ċessa u dim il-kulleċ li bekk ikun hemm font tal-infrastruttura, l-infrastruttura tal-enerġija kif ukoll għall-ICT u il-broadband. Opportunità Mbagħad e, nisimgħu il kustjoni interessanti li inti tista mbagħad tinnegozja jekk inti tista tpoġġi il-flus fuq il-mejda mbagħad għandek il-banek u hemm opportunitajiet U jekk nitkellmu dwar iż żgħażagħ is-siber sigurtà iva kwistjoni li għandna bżonn aħna eh, eh, li nkunu vera responsabli. Dawn huma il-vulnerabli, n-nis vulnerabli u dejjem najdu li n-nis vulnerabli eh, għandhom jinsabu fil-qarba tal-approċ tagħna. Għandna bżonn li ninkludu l-ġenituri, għandna bżonn ukoll li natu informazzjoni li zazax, li meta mm, mm, inti tapas il-buttuna send li tibat qed tieħu riskju u eh, dawn eh, diġa tieħdu ħafna eh, inizjattivi rridu ninvolvu il-ġenituri u għalhekk se norbot jina sa sur President mal-ewwel punt tiegħi aħna konxi li xi kultant iż-żgħażagħ ikunu iktar avanzati, xi kultant iktar avanzati mill-ġenituri stess u l-per imma l-ġenituri wkoll għandhom jiġu edukati, jiġu informati, ma tistawx intom tieħdu il riskju bħala ġenituri, ma tistawx tgħidu li iż-żgħażagħ jistgħu jagħmlu li jridu għax mekk qed jitpoġġi il-ħajja tagħhom friskju. Nixtieq nirringrazzjak ta' bilħaq eh, tal-li mhux biss li tkellimt mm, fuq il-mistoqsijiet imma inti introduċejt ukoll ħafna elementi li kienu importanti, importanti li namlu dawn l-affarijiet, importanti li nazbu dwar il-futur tal-aġenda digitali. Nixtieq nirringrazzjak, nixtieq nirringrazzja l-interpreti wkoll u eh, jekk joġobkom eh, meta qed tiċċabċu tridu tinkludu l-interpreti wkoll. Ovvjament hekk eh, kif inkomplu naħdmu fuq dawn id-dossiers se nitkellmu dwar dawn il-punti iktar ħan niltaqgħu fil-14 ta' Ġunju fit-3 mbagħad 15-16 nistana bil-ħerqa li narakom għal darba oħra nixtieq nirringrazzjakom tal-li attendejtu din il-laqgħa llum. Se nagħlaq il-laqgħa hawnhekk grazzi.